A uh, very good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Wara uh... l-ofsenar tajjeb, senjuri, nil-għakom laqa speċjali tana fejet ikonna laqa tal-grupp l-lumbis biex nqisu numru ta' punti importanti u nishtiq nati merħba l-Kommissjoni li se tippreżentanna bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda direttiva tal-konċessjonijiet. Mbagħad għandna numru ta' punti li ħanamlu iktar tard ftit aħbarijiet minn il presidenza l-ewwel net laqa qed tixandar fuq l-internet bħal dejjem u għalhekk nilqa l-semmija tagħna u dawk li qed jarawna fuq l-internet u nittamaw tkun tistgħu taraw il-votazzjonijiet tagħna aktar il qudiem L-ewwel net niverifikaw il-kwalità tal-esperjenza tagħna tal-utenti tagħna u jekk tixtiequ tibatulna l-ittra elettronika fuq l-internet tistgħu tagħmlu dan. Jek jogħġobkom, nkunu kuntent nisimgħu minn għandkom. Issa xi aħbarijiet minnaħa tal-Presidenza l-ewwel net. Kenna laqa tal-Kotafu nar l-erba' 20 jekk mhux sejr 23 ta' Jannar fil-fatt jiena kont elet bħala l-President. Nar l-24 ta' Jannar kellna laqa kostruttiva ħafna u utli ħafna mal-koordinaturi dwar il-programm ta' ħidma tagħna għal ġejjieni għal sentej u nofs li ġejjin għaliex għandna ħafna xogħol leġislattiv importanti u programm li daqsbajda u għandna r-rapporter wieħed mill-iktar eh, elementi ewlenin li ħajaħdem ħafna fuq dan ir-rigward. Assamna quality charter dwar kif nixtiequ norganizzaw il-laqat tagħna, l-iskadenzi tagħna, eċċetra, u nħeġġixkom taqrawh u se jkun fuq il-website. Bara minnek hekk se nħejju il-programm ta' ħidma tagħna għal din is-sena, dokument li tistgħu issibu fuq l-internet u naħseb li utli. L-ewwel nett nixtieq nilqa llum il-Viċi President tagħna Gino Trematerra nilqak hawnhekk fil-President fil-laqa. Sfortunatament ma setax ikun magħna l-aħħar darba iżda kuntent li narawk llum. Xtaqtajt kelmtejn ta' introduzzjoni? Jekk jogħġbok. Grazie President. Grazie President, membri onorevoli Et nieħu l-kelma sabiex nirringrazzjakom il-koll tal-fiduċa li tajtuni meta ħtartuni viċi president fil-kumitat nar il-25 ta' jannar. Jiena ma stajċ nkun prezenti bħalma għal il-president għalix kont ma niflax. Xtaqt nirringrazzjakom, jiena onorat li nista' naqdi dan ir-rwol un njena wietkom li san namel l-almu kollu tijaj, dedikazzjoni kollha tijaj u l-impen kollu tijaj għal dan il-xol. U għalek ħatt il-kelma biex nirringrazzjakom u niskuza ruħi tan noqqas ta' prezenza tijaj l aħħar darba. Ma kienx dependa minni. Grazzi. Ah, well, thank you very much indeed, Mr. Grazzi ħafna sur Trematerra, nħarsu l-qoddim biex naħdmu miegħek. Issa l-Viċi Presidenti tal-Kumitat nafu li għandhom xogħol importanti ħafna u issa nixtiequ nfaħru koll il-Laura Komi li kienet il-Viċi President tal-ewwel sentejn u nofs, għamlet xogħol siwi ħafna fil-Kumitat tagħna u anke fuq id-dokument importanti ta' standardizzazzjoni. Nħarsu l-qoddim biex inkomplu il-taddin tagħha min-naħa tal-Viċi President Taljan ieħor li għandna xi avviżi oħrajn importanti l-ewwel net nixtieq li naqblu biex nżidu punt fuq l-aġenda brabta ma' negozjati aktar bikrin li ser li kien hemm mal-Kunsill nixtieq narrafkom li dan il-Kumitat ħadem mod konsistenti issa dan ġi formalizzat taħt il-bidliet fir-regoli ta' proċedura l-ewwel net nixtiequ nagħtu l rwol l-rapporter u xedu rapporters biex jagħmlu negozjati fuq eh, l-ewwel qari li potenzjali li jista' jkun hemm il-Kunsill mbagħad naqblu wkoll dwar il-kumpens tal-timijiet ta' negozjati. Għanna żewġ dokumenti tekniċi, wieħed missur Van de Kamp li qed imexxi fuq il-kwadriċikli u l-vetturi bżewġ roti u tlet roti, mbagħad hemm sur Panzeri li qed hawnhekk li jagħmel dokument fuq il-tratturi. Għandi nota mill-President tal-Grupp ta' ħidma li qed jgħid li qed iqis li d-diskussjonijiet waslu f'fażi avanzata għan negozjati. Kenna konsultazzjoni mal-koordinaturi bil-proċedura bil-miktub fejn indikajna li riserva waħda partikolari minn grupp partikolari memx oġġezzjonijiet, iżda nistgħu nimxu l-qoddim. Iżda taħt il-regoli l-ġodda neħtieġu li jkollna vot fuq dawn il-mandati. U rridu jiġu approvati minn iktar minn nofs il-membri tal-Kumitat. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li jekk m'hemmx oġġezzjonijiet mill-koordinaturi biex dan nagħmluh fil-vot ngħadduh wara l-votazzjoni Umbat nikkonfermaw hemmhekk u nisimgħu jekk hemm xi kummenti li xtiequ tagħmlu dwar dawn il-mandati. Tajjeb għalikom, tajjeb wisq. L-aħħar punt li hija aħbar oħra huwa li l-buro tal-Parlament staqsal il-kumitati kollha jagħmlu reviżjoni tal-kalendarju għaliex qed jippruvaw ħejju xi ifrankar fuq l-interpretazzjoni l-ispejjeż marbuta magħhom. Ġifiri l-laqat tal-komitat ikunu nhar tnejn jew tlieta, żewġ blokki, żewġ blokki tal-laqat u l-erba. Assista kull ma kellna kienu l-laqat tnej, tlieta u l-erba. U il-kap ta' taqsima tagħna jaħdem għal proposti ġodda għal kalendari li ħan ħabru l-kom għal koordinaturi iktar il-qoddim tħassib huwa li minħabba n-mont ta' xogħol li għandna reviżjonijiet korrenti implikaw tnaqqis ta' madwar erba laqat ta' jum sħiħ madwar sena sħiħa u dan ovvjament ħajżit il-pressjoni fuqna. Issa lek irdu naraw jekk jistaw xikonna miżuri ta' titi propju għal dan l-an u naraw x'niproponu meta jaslunna. Nixtieq nħabrilkom dan l-informazzjoni, anki nishtiq narraf l-koordinaturi u minħabba li bħalma tafu għan numru ta' proposti u l-enin li huma mdaħlin fil-SMA l-qatt ta' suq wahdini, il-Kunsill Ewropew taħt il-presidenza ta' Sur Van Rompuy għal speċifikament fil-plenarju fil-plenarja l-ġimgħa li għaddiet huwa li nippruvaw nħaffu l-approvazzjoni ta' dan. U għalhekk jidher kemm xej stramp li ħajkonna inqas ħin biex nagħmlu aktar affarijiet. Fidejkom. Għalhekk l-aġenda nista'n isa bħala adottata, hemm il-minuti fi dokumenti li ħajkunu meqjusa bħala adottati sal tmim ta' din il għajek jekk m'hemmx oġġezzjonijiet. Tajjeb ngħaddu għalhekk biex innidu l-lum wahda minn dawn id-dokumenti kritiċi mill-qatt tas-suq wahdini li huwa t-tielet direttiva f'sensiela tal-xogħol kollu tax-xiri Repubbliku fu din hija direttiva ġdida fuq loti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Filip Juvan huwa r-rapporter tagħna u se nistieden ukoll shadow rapporters biex jagħmlu l-kummenti tagħhom wara l-preżentazzjoni. L-ewwel nett ħanisimgħu preżentazzjoni mill-Kummissjoni is-Sinjura Joanna Xikowska li ila taħdem ħafna fuq dan il-dokument, ħat prezentana propju eh, prezentazzjoni minnaħa taħħa fuq dan biex tajdenna fisser un bat ikona diskussjoni ma' Shadows u rapporter. Dak il-pjan, għalina ma nafx jekk s-sur Ġuvan jishtiq xamel xie kommenti taftuħ, len stidem mela l-Komissjoni twessal l prezentazzjoni tagħhom. Għanna membri tal unek eh, hawnhekk ukoll li qed jipparteċipaw Iżda bekk nistgħu ngħaddu minnu fih għall-preżentazzjoni ta' Sinjura Xikowska jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President, grazzi tal-li tajt l-opportunità l-Kommissjoni tippreżenta din il-proposta. Ħan nipprova nispjega l-ewwel net x'inhu raġunijiet għal din il-proposta bħala oti ta' kuntratti ta' konċessjoni. U fil-qosor prova nippreżenta l-qafas tal-proposta. Nixtieq nibda billi ngħid li lan u lini ta' dawn ir-regoli għal loti ta' kontratti ta' konċessjoni huwa eżattament pallanijiet tal-regoli tal-xiri pubbliku. Jiġifieri niżguraw il-proċessi ta' l-iktar trasparenti biex ikonna l-aqwa riżultati. Hija l-istess raġuni għaliex il-konċessjoni jimxu jitfit fit mal-xiri pubbliku. Madana kollu importanti li najdu meta nitkellmu dwar ir-riforma tal-xiri pubbliku, nitkellmu dwar il-modernizzar, dwar l-semplifikazzjoni li nagħmlu regoli aktar effiċjenti, iżda fil-kontratti ta' konċessjoni niprofaw nistabilixxu regoli bażiċi u niżguraw li riżultati tal-loti tal-offerti tat-tenders ikunu l-istess konformi ma' xiri pubbliku. Slajd li jmiss, kieżobkom. Hawnhekk fil-qosor nistgħu naraw fis sitwazzjoni fir-rigward il-leġizlazzjoni ta' xi Repubbliku u slajd turina tajjeb xi tfisser. Għaliex jekk niġbru flimkien il-kontratti pubbliċi kif nistgħu nippubblikaw, kif nistgħu nagħtu, kif nistgħu nappellaw għall-kuntratt, dawn jaqgħu taħt il-keffa tal-kontratti pubbliċi għax-xogħol għas-servizzi parzjalment tal-konċessjoni u xejn ma hemm fuq rigward is-servizzi ta' konċessjoni. Imbagħad fir-rigward il-utilities, il-parti tal-lemin ħatibqa' vojta x'memx leġislazzjoni, u għalhekk għalfej għandna bżonn il-leġislazzjoni sekondarja. L-ewwel net biex niżguraw nefqa effiċjenti ta' flejjes pubbliċi u nixtieq nisħaq anke l fundi Ewropej. It-tieni net għaliex dixxu aċċess aħjar għal swieq tal-konċessjonijiet u anki għaliex aħna konvinti li regoli bħal dawn ħajfaċilitaw il-sobijiet tal-privatu l-pubbliku ġifiri kapital li kunu nistaw wasluħ biex kunem titjib ta' investiment u innovazzjonijiet. Naħseb li waqtu li naraw din proposta dwar xiex mux qed titkellem. U biex naraw bekk għala din nazzjonija ġustifikata hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar il-privatizzazzjoni tas-servizzi, ħafna drabi niftemu ħażin għaliex dawn ir-regoli mhux qegħdin hemm dwar il-regolamentazzjoni ta' settur mhux qegħdin biex iġelu l-autoritajiet pubbliċi biex ikun hemm esternalizzazzjoni u laqqas huma qegħdin hemm biex jtejbu l istenders ta' kwalità għall-loti għall-forniment ta' servizzi. Huma kompetenzi tal-awtoritajiet pubbliċi. L-istess japplika l-kondizjonijiet għal attivitajiet ekonomiċi. Dawn ir-regoli huma applikabli wkoll għal servizzi fil-futur mhux is-sitwazzjoni kurrenti. Qabel ma ħriżna proposta, aħna għamilna numru ta' studji u xogħlijiet ta' tħejja u naħseb li dan kien wieħed mill-iktar proċessi b'saħħithom ta' tħejja fil-Kummissjoni li waslu għall-adozzjoni tar-regoli mhux biss ħejjena tlet studji komparattivi u żewġ konsultazzjonijiet, iżda l-slajd ma turix li għamilna iktar minn 60 laqa bilaterali mal-partit kollha interessati mal-istati membri kollha u dawn il-laqa ta' domet ikomplu. Jiġifieri kellna analiżi dettaljata ħafna fuq is-sitwazzjoni legali u fatwali. Fi slajd li jmiss se taraw ċifri bażiċi mhux kollha qegħdin hemm li huma inklużi fl-evalwazzjoni tal-impatt, pereżempju 41% minn dawk li wieġbu qalu li hemm eh, xkil minħabba nqas tal leġiżlazzjoni, madwar 38% jafu li hemm qoti ta' kontratti ta' konċessjoni blebda trasparenza, 44% huma konxi dwar l-ostakli diretti u hemm oħrajn imbagħad li huma li jaħsbu li huwa li hemm ostakli għal kommerċ transkonfinali. 61.6% jaħsbu li l zida fit trasparenza eh, hija meħtieġa. Isla li mis. Permettu li nagħmel kommenti ieħor hawnhekk. L-evalwazzjoni tal-impatt kienet diffiċli għal raġuni waħda partikolari. Għaliex n qas ta' trasparenza li il-kom qabel m'hemm kważi l-ebda data sistematika jew li tinġama fuq is-suq U din hija waħda mir-raġunijiet għala l-evalwazzjoni tal-impatt hija ta' valur kwalitattiv u għalhekk għamilna ħafna konsultazzjonijiet. Għaliex b'dawn ir-regoli ħan ippruvaw nelbu il-nuqqas ta' trasparenza li llum tagħmilha kważi impossibbli li jkollna aktar dejta fir-rigward is-suq tal-loti ta' servizzi. Għalhekk ikkonkludejna li nistgħu distingu tliet distorsjonijiet nuqqas ta' ċertezza legali fir rigward id-definizzjoni jew loti ta' konċessjonijiet, l-eżistenza ta' xkil għat-tul li joforqu minn nuqqas ta' regoli ċari għal konċessjonijiet jew regoli fuq definizzjoni ta' loti tal-kontrat, iżda anke għaliex il-prassi tal-awtoritajiet huma diverġenti u l-iktar waħda ċara u li morru kontra regoli fit-trattat huma dawk fir rigward loti tal-kontrat kontratti eh, ta' konċessjoni. Imbagħad nuqqas ta' protezzjoni legali għal tenderers u nuqqas ta' protezzjoni wkoll fir-rigward id-direttiva konċernata. Mem lebda protezzjoni legali garantita fuq livell Ewropew. Naħseb l-importanti nagħmel kumment fuq il-sejbiet ta' dan l-studju u s-sejbiet mill-istudju tal-Dipartiment tal-Politika ta' din l-istituzzjoni li saret propju fl-2010 fejn il-Dipartiment tal-Politika Xjentifika u Politika konkludu kważi bl-istess mod. Din hija kombinazzjoni li nuqqas ta' regoli twassal għal xogħol mhux imlesti, mhux imtemm min-naħa tal-Stati membri anke fir rigward loti ta' kontratti ta' konċessjoni, il-ġurisprudenza mhix konsistenti u l-operaturi ekonomiċi u laqqas l-autoritajiet pubbliċi jibbenefikaw minn din is-sitwazzjoni. L-istudji għamle sar propju din is-sena qabel ma ntemm il-rapport tal-Kommissjoni u r-riżultati huma kważi l-istess. Għalhekk xażliet ikkonsidrajna. Isna tliet possibilitajiet ġifieri regoli bażiċi, dettaljati u mħalta. Regoli bażiċi jfissru li regoli applikabli kif huma llum għal loti ta' konċessjonijiet li garantixxu xi trasparenza iżda m'hemmx ċertezza legali għalihom, ħarisna b'mod dettaljat fir-regoli dettaljati, ġifieri regoli applikabbli għal kuntratti pubbliċi li hija tweġiba għal kummenti li regoli kif huma proposti llum huma dettaljati wisq għadhom dettaljati, iżda mhux il-livell tad dettall li huwa maħsub fil-kontratti pubbliċi iżda anki l riforma tal-xiri pubbliku li rridu qisu. Mbagħad hemm ir-regoli mħalta ġifiri dak li hemm fir-rigward il-konċessjonijiet u anki għal-kontratti pubbliċi u jekk nagħtu ħarsa lejn dawn ir-regoli naraw li hemm dispożizzjonijiet bażiċi fuq trasparenza, fuq eh, l-aspetti legali, ġifiri l-ebda proċeduri u anki fuq il kriterji ta' l-azla u anki ta' modifiki u affarijiet pubbliċi li komplu jelaboraw il-xogħol. Iżda fir-rigward l-operazzjonijiet pubbliċi pubbliċi u loti ta' konċessjonijiet ta' kuntratti, ta', kontratti ta konċessjoni huma indispensabbli li ninkluduhom fil-qafas tal-konċessjonijiet. Slide li miss. Għalhekk aħna nemnu li dawk li ħabbenefikaw li minnaħa dawk li ħabbenefikaw huma l-awtoritajiet jew l-entitajiet li joħolġu l-kuntratti, 82% fil-fat li wieġbu konfermaw dan il-ħsieb, it-tieni net l-utenti mbagħad minħabba prezz aktar baxx jew inkella minħabba l-kwalità u l-aħħar negozji li jemnu wkoll li l-aċċess għas-suq għall-informazzjoni ħatkun aktar faċli. U dan fil-fatt ċifra hija ta' 83% ta' dawk li wieġbu. Issa, rigward l-approċ, x'approċċ adottajna? Aħna sibna li l-iktar mod faċli huwa li konna rulebook waħdini għal konċessjonijiet fejn illum għandna żewġ direttivi, waħda xiri pubbliku l-oħra l-utilities. Aħna sibna li jkun iktar faċli għall-utenti u anke l-awtoritajiet kontratwali li jkollhom set wieħed ta' regoli u aħna għalhekk iddeċidejna li jkollna regoli għal utilities li daħlu kol f'test wieħed. Barra minn hekk mhux qed ngħidu li ħan niġbru kollox żewġ testi f'test wieħed iżda nitkellmu dwar eliminazzjoni ta' numru ta' regoli li varjaw minn settur għal ieħor biex bekk ikun aktar sempliċi u aktar faċli wieħed jużhom. Min-naħa l-oħra, aħna segwejna mill-bidu sal-aħħar artikolu il każijiet tal orti u għalhekk Jekk tħarsu lej il-ġurisprudenza, lejn il-proċeduri, il-garanziji, l-irmedji, dak kollu li huwa inkluż fit-test huwa dak li qalet il-qorti. Iżda aħna provajna nċaraw kemm xejn l-affarijiet. U aħna għażilna ċertu għażliet għaliex palmat tqabel il-qorti mhux dejjem kienet konsistenti dwar il-konċessjonijiet. U fl-aħħar il-flessibilta' dal-waqt għan id-diskrivi aktar fil-dettal, iżda l-flessibilità u għek tfisser iktar lokta manuvra l-autoritet kontratwali konformita ma dak li smajna mill-utenti u l-beneficjari tal-konċessjonijiet. L-istrument ser kopli. L-ewwel net, il-kontratti ta' konċessjoni kollha li huma madwar 5 miljuni rajna xinu ma lażliet u tajna ħarsa wkoll lejn il-valur ta' kontratti f'settur differenti u suġġerejna 5 miljun euro għas servizzi kollha. Palma semmejt qabel għal xogħlijiet ta' servizzi eh, classic and utilities. Ġifri nkunu għet nkopru kollox. Madana kollu ma nkoprux il-kwistjoni ta' kooperazzjoni pubblika, eskludejnija mill-ambitu. Neskludu wkoll setturi diġà regolamentati minn regoli settorjali, ġifiri trasport u trasport plajru. Mbagħad għandna wkoll reġim ma' servizzi soċjali iktar inqas komplikat minħabba l-diffikultajiet li hemm. Ġifiri jem l-ad hoc li applika hemmhekk. L-aħħar slide fil-qosor aħna għamilna ċara definizjoni definizzjoni għaliex illum il-ġurnata mhix ċara, irridu naraw x'qed isu u definizjoni definizzjoni ta' bħalissa mhix qiegħda hemmhekk. Kludejna s-sogru x'inhuma u edna x'inhuma eżattament is-sogru li nitkellmu dwarhom għamilna kjarifika importanti ħafna sabiex bekk niċċaraw li l-autorizzazzjonijiet jew il-liċenzji mhux koperti minn din id-direttiva. Walek qed nitkellmu biss dwar kuntratti u mhux atti unilaterali. U hawnhekk konna ċari. Slajd li miss. Aħna għażinna il-livell bażiku ta' pubblikazzjoni ex post u ex ante dan jafuħ sew l-awtoritajiet kontrattwali u l-biders kollha. Deċidejna wkoll li nidefinixxu durata sħiħa tal-konċessjonijiet. Iżda mhux dur durata waħda għal kulħadd iżda minħabba l diffikultajiet li hemm iżda norbtu mal-investimenti li jsiru. U fl-aħħar għaliex smajna dak li għalunna dawk il-partijiet interessati, aħna ħsibna li regoli fuq il-modifikazzjoni huma indispensabbli u għalhekk għandna eh, artiklu apposta. Slide li mis? Mannix proċeduri importanti nisħu dan għaliex din id-direttiva m'għandix proċedura meta mqabbel ma' direttiva l-oħra fuq xi Republiku. u għalhekk irridu naraw li Eh, kunu jistaw ikomplu, kunu konformi taħt il-prinċipju ta' trattat. Mbagħad għandna kriteri differenti ta' għażla iżda kriteri ta' esklużjoni iktar faċli biex japplikawhom u mbagħad ukoll għandna direttiva tal-irmedji li tkopri wkoll l-aspetti li ġew definiti fil-evalwazzjoni tal-impatt. L-iktar element importanti nsibuh fi slide li jmiss u dan huwa li skont dak li aħna fimna dwar l-importanza u l-flessibilità għal-kontratti ta' konċessjoni ftaħna kriteri għal loti ġifiri mux għat nżommu ma l-iktar tender vantagġus biss iżda qed nallokaw spazju għall-esperjenza, fatturi oħrajn tal-bider, ecc. ċaħġa li hija ġdida u toffri iktar flessibilità għal proċess ta' loti ta' kontratti ta' konċessjoni Xi fisser meta ngħidu approċċ aktar flessibbli? M'hemmx proċeduri obbligatorji, m'hemmx regoli ta' xkil fi rigward il-kontratti li nataw mill-concessionaires, memx kwoti għal sottokontratti u memx u koll mbat l-obligi biex li huwa raba punt fuq slide u dan għandu ikun iktar jagħmel il-xogħol kollu iktar msaħħa. Issa, fil-rigward l-approċ ta' flessibilta, il-flessibilta fuq kriteri ta' għażla esklużjoni u għoti, il possibilta ta' phasing in fil-rigward il-e-procurement obbligatorju, etc. Biex nala, il-proposta tindirizza il-problemi ta' nuqqas ta' aċċess għas-suq u ċertezza legali mhux adekwata din smajnija ġemma li għaddit u dawn huma importanti biex nkun nistgħu nixpronaw tkabbir. It-tieni net din se tkun applikabbli biss meta l-awtoritajiet pubbliċi jiddeċidu li jgħaddu l-xogħol tagħhom lill-partijiet terzi mhix mandatorju. Għalhekk il-partijiet kontrattwali x'irdu jagħmlu, jippubblikaw notifika u mbagħad komplu l-proċeduri eh, u mhux proċeduri stretti. Aħna timpoġġu bider skolla fuq livell indaqs għaliex minħabba loqsa differenti tal-istati membri differenti din kważi impossibbli u l-aħħar iżda mhux l-inqas nemnu li din id-direttiva għandha l-potenzjal li tiżgura aktar accountability fir rigward in-nefqa tal-flejjes pubbliċi. Kemtejn tal-aħħar kellna l-preżentazzjoni ta' din il-proposta fil-Kunsill nhar is-17 ta' Jannar fejn aħna rajna li din il-proposta ntlaqat ħafna laqgħu dan din il-proposta u oħrajna li appoġġaw l-adozzjoni ta' dan it-test. Grazzi ħafna. Ah, well, thank you very much indeed. Grazzi ħafna għal din il-proposta ċara. Aħna għandna kopja ta' dawn is slajs ħajkunu fuq il-website tagħna għalhekk nirringrazzjawk tal-preżentazzjoni tiegħek issa ħanistieden il-kontribuzzjonijiet la għonet minn rapporter tagħna lil Filip Xuven u mbagħad għandna il-shadow rapporters is kont interessanti l-Sinura Rura. il sudjon mi xietaw Il-Sinjura Sinjur Salvini. l bella u wkoll li huwa rapporter għal direttivi l-oħra li jem dwar il-xiri pubbliku Changers Republika. Sinura u ukoll ma nafx hekk xi ħadd ieħor. Mela. Ġifieri ħajkonna mhux ħażin mistaqsijiet tiħin nagħtiħin ukoll il-Kummissjoni biex tkun tista' tagħti l-risposti tagħha. Il-Sur ġuvan l-ewwel. Merci, Monsieur le Grazzi, President, grazzi, Signora, għal dik il-prezentazzjoni. Kif naqbad nibda? Fil-fatt, għal raġunijiet li għadjina stess ma fimtom xin it-tama li wara da dibattitu nifem aħjar, dan huwa test illi qed ibeżza ħafna nies. Min ma jriġis ma' bih, oħrajn jadu illi huwa test indispensabbli sabiex is-suq intern jaħdem kif imiss, oħrajn jajdu illi jibżaw għal raġunijiet illi laqas biss qegħdin fit-test fil-fatt għal elementi li m'hemmx fit-test. Ġifieri hemm bżonn li jsir xogħol pedagogiku. Hemm ħafna mistoqsijiet issa. L-ewwel nistaqsu dat-test huwa utli u jiena nwieġeb Iva naħseb li utli għaliex hekk inqisu illi hemm bżonn ta' regoli komuni għal dan il-suq hemm bżonn illi jkun hemm regoli komuni għal dawn il-kuntratti ta' konċessjoni, ħaġa loġika għaliex hija loġika aħna s-Sur Tarabella u koll u flimkien ma' Sur Tarabella għedin naħmu fuq dan un issu illi e, e, illi fl-Unjoni kunem regoli indaqs hija ħaġa normali. Pero anki f'dan il-qassam tal-kontratti ta' konċessjoni hemm bżonnhom ukoll. Issa, fl-aħħar mill-aħħar dan huwa għodda legali li permetti li nidelegaw lis servizzi pubbliċi għal perjodu ta' żmien u li naraw illi il-setat pubbliċi jikun jistaw jikbadanjaw minnu x'inhu ma' benefiċċji ġifieri l-infrastrutturi jistaw jinbnew mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' fondi pubbliċi u illi ikun hemm ukoll imsieħeb privat illi jieħu riskju dan huwa element fundamentali hemm dan it-teħid ta' riskju minn xi ħadd fil-privat. U din id-distinzjoni bejn is-suq pubbliku u l-konċessjonijiet hija essenzjali għaliex hemm trasferiment ta' responsabilità u jekk għanna noqodu infett u wis namlu wis minn dawn iż-żewġ distinzjonijiet tal-lavolja huma essenzjali Eh, ninsew xini il-mistoqsija eh, essenzjali. Jekk aħna għanna bżon ta' regoli komuni għassu, hemm bżon ukoll regoli komuni tal-kontratti ta' konċessjoni. Mbagħad is-setat pubbliċi jekk ikunu eh, nazzjonali, reġjonali, lokali, eċetera, m'għandhomx il-fondi neċessarji biex eh, joħolqu l-infrastruttura meħtieġa u hija proprju hemmhekk illi dawn is-sħubijiet bejn il-privat u settur pubbliku huma interessanti. Kieku inti kont sintku pereżempju ta' post u xtaqt illi toħloq jew tibni xi eh, pereżempju post fejn jistgħu jipparkjaw il-karozzi li jiswa ħafna ħafna flus l-autoritajiet lokali eh, mandomx il-flus biex eh, jibnu dan il-parking. Il Għallek inti tista tuża din lodda legali ġifiri tibni xorta waħda dan il-parking eh, permezz ta' parti privata illi ikollu l-flus u jieħu kol il riskju Jew inkella, jekk m'għandekx flus, ma tibni xejn. Ġifiri hemm bżonn ta' din lodda legali. Issa, għalfejn hemm bżonn li jkun hemm qodda waħda li tota l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, mhux ovvja biex ikun hemm regoli eh, uniċi għal gosto pjaċir tagħna, imma jekk ir-regoli jkunu komuni, l-operatur ekonomiku ikollu iktar impressjoni li għandu ċertezza legali u mhux se jkollu għalfejn joqgħod jaddatta ruħu għal regoli differenti skont fejn ikun qed jaħdem jekk ikun fil-Ġermanja, fl-Italja, fi Franzja u band oħra. U Għalek aħna irridu natu din il-ċertezza legali għalix illum hemm kontratti ta' konċessjoni imma il-sitwazzjoni hija tanti frammentata illi il dawn dawn il-każijiet huma imreġa biss mill-ġurisprudenza. Ir-regoli li applikaw eh, eh, jinħolqu skont il-ġurisprudenza. Hija ħaġa loġika? Le, mhix loġika hemm bżonn li regoli jkun hemm set wieħed minnhom li jgħoddu kullimkien. Issa jekk inti tkun sindku jew tkun inti imprenditur, eh, m'għandekx għalfej toqgħod tibża illi ir-regoli se jinbidlu u se tispiċċa inti maħkum minnhom. Jiġifieri hemm bżonn li jkunu regoli sempliċi u eh, għandek kentejn xi ngħid ukoll fuq it testa tal-Kummissjoni li kultant huwa konfus u komplikat mhux ħażin fil-fatt. Ma nistax noqgħod nidħol f'ħafna dettalji għaliex imbagħad eh, per eżempju l-artiklu 26 narah li huwa kompless ħafna fuq ir-regoli li għandhom xaqsmu mal-kontratti ta' konċessjoni, hemm bżonn ta' informazzjoni, mbagħad eh, il-fatt li jkun hemm il-konċessjoni, mbagħad li tkun il-ratat il-konċessjoni, ħafna affarijiet hemm il-probabilità li dan kollu jkun iktar sempliċi. Imma mbagħad mill-banda l-oħra m'għandniex ninsew illi kunar kieku ma kienna regoli xejn u nħallu fidejn il-pajjiżi illi Jatu tendez kbar għabbażi ta' regoli illi eh, joħol u għom eh, man man illi kun għaddej zmin u skont is-sitwazzjoni. Jew inkella eh, dawk li jesaġeraw jridu jirregolaw kollox, joħol u regola preċiża l kollox. Ġifieri, aħna qegħdin hawnhekk biex noħolqu ambjent fejn ikun hemm iktar ċertezza legali u iktar stabilità u issa hemm bżonn ta' din il-leġislazzjoni iva għaliex inkella kulħadd joqgħod jagħmel li jrid fir-rokna tiegħu. fuq il-mistoqsijiet iktar preċiżi sur President jiena diġa' tkellimt fit-tul biżejjed hemm ħafna mistoqsijiet fuq it-test tal-Kummissjoni u uh, għalhekk jiena nixtieq illi nippreżentaw l-ewwel dokument ta' ħidma mhux dokument ta' tweġibiet imma dokument ta' mistoqsijiet li huma ħafna. Tajdinna inti meta jiġifieri inti tajdinna l-kalendarju x'inhu, mbagħad aħna naħdmu skontu jiena naħseb li rridu noqdu attenti li ma nipprovawx nagħmlu wis ftit żmien. Dan huwa suġġett li eh, ma tantx hemm bil fuqu kulħadd donnu qed jitkellem fuq xi ħaġa differenti, ġifieri hemm bżonn li tuna ftit ħin, Sur President. Għaliex ħafna drabi l-qattusa ġilija tagħmel il-friħomja. Ġifiri, inti tkellimt aktar kmini li hemm bżonn li naġlu, imma fuq dan it-test m'hemmx konsensus. Jiġifieri għalhekk tuna ftit ħin biex nagħmlu l-affarijiet sew. Jiġifieri mhux ftit ġranet jew ftit ġimgħat. Jiġifieri ċertu mod aħna rridu naħdmu wkoll mal- ma, ma, ma, ma dan is-settur, hemm ħafna mistoqsijiet li rridu nitkelbu fuq il-Kummissjoni dwar id-definizzjoni ta' dawn il-konċessjonijiet li huma differenti minn swieq oħrajn. U differenza hija illi hemm ir-riskju dak illi joħroġ il-flus hija tieħu riskju u l-livell ta' dan ir-riskju huwa essenzjali. Jekk jieħu riskju kbira, hija eh, konċessjoni, imma jekk ma jkollux xi riskju kbir ma tkunx konċessjoni Dawn huma elementi legali illi uh, eh, joħol u ġurisprudenza li tkun differenti ħafna mhux konsistenti rridu naraw x'inhu dal livell ta' riskju kif niddefinixxu il-karattru il natura essenzjali ta' bżonjuża ta' dawn il-kontratti. Irridu neskludu ċerti attivitajiet jiena naħseb illi iva għal raġunijiet storiċi għal raġunijiet ta' affarijiet u tariffi li huma regolati mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-kwistjoni tal-kumpaniji illi huma marbuta ħafna ma' dawn l-awtoritajiet pubbliċi, forsi hemm bżonn li konna wkoll regoli uh, iktar adattati dan it-80 jew 90% ta' dawn il-kumpaniji li huma marbutin mal-awtoritajiet pubbliċi, issa min se jiddefinixxi x'inhuma dawn il-80 jew 90%. Kemm idum ukoll, kemm idum il-konċessjoni, kemm idum validu l-kuntratt, la darba jissir l-investiment kbiru u wieħed irid jagħmel eh, investiment addizzjonali żgħir kif eh, terġa' tiġi kalkulata il-validità ta' dan il kuntratt tul ta' dan il-kontrat dawn huma affarijiet li rridu niċċarawhom dwar proċeduri ta' negozjati hemm bżonn li dawn ikunu trasparenti li ma ma jkunx eh, possibli illi l-affarijiet isiru b'mod ad hoc u ma nħolqux komplikazzjonijiet fejn m'hemmx għalfejn. Jiena tkellimt fit-tul biżejjed sur President Nispera illi konvinċejt li l kull il-kulħat illi hemm bżonn ta' iktar ħin biex naħmu sew fuq dan id-dossier. Grazzi. No, I would just take that point certainly because Iva, veru, din hija proposta ġdida eh, fil-waqt li id-direttiva tal-xiri pubbliku hija waħda ta' reviżjoni ġdida. Il-kollegi żgur eh, jaqblu ma' dak il-punti li inti semmentu u aħna ħerqanin ħafna li naraw id dokumenta ħidma tiegħek. Mela, il-reazzjoni fil-qosor, mis-shadow uh, rapporters, għax għanna bista l-erba biex nidiskutuħ dan il-punt, umbant, umbant għarridu nivotaw u koll. L-Honorable Panzeri l-ewel. Grazzi, President. E, m'għandix ħafna ħin biex e, nkun nista nevalwa l-affarijiet u kan iqafu nsemmi biss xi punti l innet. Għal mistoqsija li saret, mistoqsija e, retorika, jina ħan rispondi l-lazla leġislativa hija fwaqta minħabba ċertu raġunijiet. imbat Eh, aħna dawn diskutu għom u għom flimkien hemm xi punti illi iridu jiġu studjati aktar fil-fond jekk hemmx bżonn koordinazzjoni bejn din id-direttiva u dik tal-tenders pubbliċi. Anka dan huwa punt importanti. Mbagħad suġġett ieħor li huwa importanti u dawn huma il-klawżoli soċjali rridu jekk hemmx bżonn aktar regoli anka biex niggarantixxu li jkun hemm aktar kompetittività, imma mhux ċar kif din id-direttiva tal-konċessjonijiet tista' ittejjeb il-kwalità tas-servizzi li da li qed jiġu offruti kemm ikun ma pubbliċi jew le. Pereżempju l-kwalità tal-ilma l-ġbir tal-iskart u kif se jitqisu u ukoll il kondizjoniet soċjali marbuta ma' xogħol, il-valutazzjoni tal-impatt isir omda u fejn huma ir-referenzi għal kwalità tax-xogħol, għad dritt tal-informazzjoni, għal konsultazzjoni, għall applikazzjoni ta' ftehim kollettiv u anke l-parċipazzjoni tal-ħaddiema f'dan il-proċess. Hawnhekk nixtieq infakkar illi il-kummissarju dali qal ukoll illi ħaj qis dawn l-aspetti kollha. Mbatt fir-rigward tal-definizzjoni tar-riskju illi huwa punt ewlieni illi jagħmel id-distinzjoni bejn eh, kontrattu ieħor hemm ukoll il-riskju eh, sostanzjali li id-definizzjoni tiegħu hemm il- żewġ tipi ta' riski ta' riski rridu nagħtu definizzjoni tagħhom u rridu jiġu spjegati aħjar. Imbagħad anka fir-rigward tal-fornitura ta' servizzi u fil-awtorizzazzjoni għal ċertu servizzi kif ġew meqjusa daw bejn iż-żewġ direttivi wkoll u huwa importanti wkoll li nistaqsu wkoll fej ħan isu u fej ħan daħlu ċertu servizzi, per eżempju, l-autorizzazzjoni pal per eżempju li għandhom xaqsmu mal-bahar u kif se jiġu ġudikati ċertu uh, tenders. E, irridu nħarru diskrezzjoni fidejn l-istati membri anka minħabba il-regoli differenti li jeżistu. Il- eh, memx lista ta' proċeduri ta' kif wieħed ġudika il tenders U il-proċeduri għandhom ikunu flessibli biex inqisu il-proċeduri eh, ta' dawn il-konċessjonijiet infushom Issa kif torbo din il-flessibilità ma' trasparenza e, e, hija xi ħaġa li rridu inqisuha. U rridu wkoll e, nistaqsu din il-ħaġa l-Kummissjoni fl-aħħar net hemm il-żmien. Għanna għandna definizzjoni ġenerali hawnhekk li hija xi ħaġa pożittiva, però dan mandux joħloq eh, diskriminazzjoni fost il-kompetituri u hawnhekk nixtieq jisassi x'inhu l-elementi li ġew meqjusa fil-valutazzjoni tal-impatt fir-rigward ta' din l-għażla. Eh, huwa eh, suġġett li huwa importanti ħafna eh, li wieħed irid jistudja aktar fil-font u nispera li illi konna bizzejet ħin eh, għal dan u bizzejet ħin għal kulħadd. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Manzeri. Uh,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 Hemm żewġ rapporti li għaddew f'dan il-komitat dwar dawn il-konġessjonijiet dwar il-regolamenti tal-kuntratti ta' servizzi u kien neċessarju għal-Komissjoni biex tinduna li hemm distorsjoni fis-suq f'dan ir-rigward naf illi li saru xi surveys illi eh, saru f'daqqa Imma ma naħsibx li hawnhekk għandna il-bażi eh, tajba biex wieħed jiddeċidi jekk kienx hemm distorzjoni fis-suq. Il-Kummissjoni ma tatx raġunijiet solidi issa dwar ix-xogħol li sar fuq l-evalwazzjoni tal-impatt issa għandna 30 sena ta' esperjenza fil-kuntratti pubbliċi u għanna ideja ċara ta' kif isiru l-affarijiet, ċertizza legali u eh, dan mux imnizzel fil-evaluazzjoni tal-impatt tal-konċessjonijiet. Irridu aħna nitalmu mill sonit li ħadna f'dawn 40 sena eh, f'dan il-qasam biex ma jkonniex inċertezza legali li kenna anka fir-rigward tal- eh, tenders pubbliċi anka fir-rigward tal uh, servizzi oħra fi rigward per eżempju tal-sida uh, tal-art dan ħajaqa taħt l-ambitu tal-regolament uh, jekk maħniex se nitalmu mill-passat nagħmlu ħażin Eh, laqas ma kena risposta għal tassib u għal bizzat li semma is-sur Giovan bil-kontratti pubbliċi kienem eh, konsultazzjoni wiesa u kienem ħafna dibattitu mal l-stakeholders kolla li hija xi ħaġa ma seħħitx issa ma kienx hemm din il-konsultazzjoni pubblika minnaħa tal kommissjoni kieku din kienet ittafi ħafna mill-biżat illi eh, aħna smajna dwarhom u għalhekk rridu aħna naraw illi naħdmu naħdmu aħna f'dan ir-rigward. Umbat il-proporzjonalità aħna dejjem bilna illi jekk ikonna dan it-tip ta' regolament din għandha tkun eh, waħda ħafifa. Il-servizzi soċjali rin eh, jisemmu għom l-ekudina regolament ħafifa xuwa għandu ximit paġna fih, iġifiri għanna unek garanzija ta' proporzjonalità jina nasib li le, et imorru li lin wis minn dak il huwa permess f'dan il-qasam. U biex eh, nejt kollox, em, numru ta' stakeholders illi ħassow u semma wilidi illi eh, dan musa jagħmel il-PPPs aktar faċli, ġifiri sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat, anzi, Eh, ħajkun hemm jagħmel affarijiet kif eh, jaħseb huwa bħal pereżempju l-awtoritajiet pubbliċi grazzi ħafna u eh, mill-rapporti li tiġa kellna aħna inti semmejt punti validi il-sur Dion issa ma nafx jekk jixtieq xi jitkellem ma semax il-preżentazzjoni forsi ma jixxorta waħda jixtieq jgħid xi ħaġa. Iva, grazzi ħafna, President. Ħankun fil-qosor l-għanet nix niskuza ruħi tal-li wasalt tar tawnek illum jiena konti impressjonat minn dak li għad għalis għax niftakar li diskussjonijiet li saru dwar il-konċessjonijiet u kienem numru kbir ta' MEPs f'din il-kamra li għalu illi il-ġurisprudenza tal-orti kienet bizzejiet u ma kenniex bżon aktar proposti. Istanna proposta għax il-Kummissjoni xtaqet illi ikunem stampa eh, sħiħa u din tiġi eh, regolata Imma xorta waħda għatirit niġi konvint jiena għalfej għanna bżonna din il-proposta mbagħad nistgħu nħarsu lej id-dettall. Imma kif qalet e, Rula illi irridu nħarsu lejn il-sussidjarità u l personalita bir-reqqa f'dan ir-rigward. U jekk nagħmlu xi ħaġa naqbel illi il kritika illi aħna smajna uh, minn pajjiżna eh, tgħid illi l-affarijiet ġew ikkumplikati il-Kummissjoni eh, ħarġet lejn dan bir-reqgħu qed naraw progress imma jekk issa ħamur lura f'pajjiżi u ħanejt li għandna aktar regoli għax il-Kummissjoni hekk xtaqet, ma naħsibx li ħajkolli wis popolarità, ġifieri din hija eh, problema serja jekk għandix bżonna din il-proposta u jekk eh, għandna bżonna għandix tkun waħda ħafifa ħafna. Grazzi ħafna. Jiena musa noqgħod eh, nikkommenta fisem il-grupp tiegħi imma namel taqsira fl-ħar. Għandi tlet kalema oħra jekk jista' jkun tkunu fil-qosor u mbagħad nistidnu lill komissjoni biex tirrispondi għal dawn il-punti. Eh, din hija diskussjoni tal-ftuħ biex ġifieri ħajkun hemm aktar opportunità għal qudiem biex inkomplu niddiskutu. U anka fuq il-dokument tal-Sur Juven biex anka nitlu aktar fid detall eh, Vajlar Schwab u Gebhardt. Mela, Signora Vajlar. Grazie ħafna. Għandi tlet mistoqsijiet tal-Kommissjoni. L-għanet, mistoqsija ġenerali ta' jekk għandix bżonna jew le din il-proposta. Per pero ħajkonna opportunità niddiskutu dan, speċjalment jekk ikonna anka smieħ ma' ma, ma persuni involuti ma' autoritajiet pubbliċi ma' stakeholders. L-għanet, naħseb ukoll li hija kontradizzjoni wieħed jgħid illi s-servizzi soċjali huma inklużi fl-ambitu. Il-rappreżentant tal-Kummissjoni qalet li ma kinux inklużi fl-ambitu. U għalhekk eh, wieħed jista' jaqta linja naħseb għax it-terminu eh, servizzi soċjali huwa xi ħaġa wiesa u wieħed irid ikun aktar speċifiku biex ikun jaf eżatt x'fija u ma fihiex il-proposta. U aħna żgur irriduhom barra mill-ambitu ta' din il-proposta. It-tieni kon sorpriża illi uh, il-limiti ma ġewx miżjuda għas servizzi fi diskussjoniet li kellna fuq iż-żewġ rapporti u anka fil-Parlament qabel fir-rapporti il-punt ta' tluqti kien dejjem illi jekk irridu nagħmlu xi ħaġa f'dan il-qasam, allura 500 eh, miljun euro ħajkun ftit il eh, 5 miljon euro ma kienx bizzejiet. Eh, din il-5 miljon euro ma kienx bizzejiet pala threshold. Mbat, eh, puntiħor, kena anka diskussjonijiet bilaterali dwar is-servizzi fil-portijiet din xi ħaġa li hija marbuta mal-Ġermanja biss imma l-portijiet madwar l-Ewropa kienu problema u eh, issa għadin barra minn dan l-ambitu ta' din il-proposta. Sur Schwab, grazie ħafna. L-għanet dwar il-rapporter, nishtiq nir-ingrazzjaħ ta' dokument. Naħseb illi eh, mixin eh, fitri tajba, pero din hija proposta kontroversjali u għalek għanna bżon aktar analisi minnaħa tal-Komissjoni biex tispieganna zattament għalfejn hija neċessarja. Ma nafx, eh, ma rajċ raġunijiet hawnhekk, ma rajċ eh, xejn eh, analisi hawnhekk. laqas mem risposti għal mistoqsijiet li għamlu l-kollegi, Imbagħad il-valur li hemm para il-limitu minimu naħseb li huwa baxx ħafna. Qegħdin fil-fatt nagħmlu stqarijiet eh, eh, kontradittorji jekk namlu 5 miljun hawnhekk u uh, għadna ma sibniex soluzzjoni għal temit ta' WTO u hemmhekk ħajkunem figura figura iktar għolja lura ħajkonna ħafna kritika anka mill-imsieħba tagħna fuq livell internazzjonali. Iġifiri, naħseb illi id-diskussjoni fuq din il-parti tal-proposta ħajuħol inna problemi. problemi il-Parlament li iprova jagħmel huwa li jassikura li jkollna valur aktar roli fil-valur eh, fit-thresholds. Jiġifieri hemm punti li huma qatt iridu jiġu diskussi u solvuti qabel ma niddiskutu jekk din il-proposta hijiex neċessarju minħaran ħafna għal dawn id-diskussjonijiet. Grazzi ħafna. Mela, is-Sinjura eh, par. Grazzi ħafna. Grazzi lil uh, Sur Joven tal-introduzzjoni eccellenti tiegħek. Issa dwar uh, il-timetable uh, Naħseb li għandek raġun. Il-kustjoni hija komplessa għandna bżonn aktar ħin, għandna bżonn biżejjed ħin biex niddiskutu. Għamme xi diffikultajiet li huma moħbija u irridu aħna l-ewwel niċċaraw dawn il-punti u dan dinja biċċa xogħol jibsa. U hija importanti ħafna għalhekk naħseb li għandek raġun f'dan ir-rigward. Eh, u eh, ma nistgħux eh, nagħmluha bil-ħeffa din kif qalilna ċ-chairman. Il-grupp tiegħi qal li jaħseb li tkun idea tajba illi kukkana dawn il-konċessjonijiet tas-servizzi fid-dawl ta' deċiżjonijiet illi saru mill-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-servizzi. U dawn eh, forma ta' atti ta' leġislazzjoni. Pero ma nafx kux eh, dan qed isir hawnhekk u għalhekk naħseb illi għandna morru naqra lil minn dak li għandna hawnhekk eh, qudiemna. Żgur li hemm bżonn aktar diskussjoni u Hemm ukoll kwistjonijiet marbuta mal-konċessjonijiet mhux biss ma' servizzi soċjali imma anka eh, eh, servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Ma nistax nifhem illi għalfej il-Komissjoni qed tgħid li mhumiex qegħdin hawnhekk imma hemm xi dispożizzjonijiet speċifiċi fil-fatt li huma inklużi oħrajn li mhumiex. Ġifieri jew qegħdin hemm ġew jew mhumiex. Eh, irridu mbagħad inkopru kull aspett ieħor. Inkella il-grupp tiegħi ħajkollu ħafna diffikultajiet b'din il-proposta. Naħseb li għaw ah, affarijiet hawnhekk illi eh, eh, mhux qegħdin eh, fil-proposta jiena fil-fatt tiġa ħarist lejn it-tekst u għakompli u għet komplikat ħafna. mhuwiex simplifikat u żgur li mhuwiex ċar. Iċ-ċertezza legali li hija uh, meħtieġa maħniex se niksbuha b'dan it-tip ta' tekst. Jina rajtu aktar minn darba u xorta waħda ma stajċ nifhem eżattament li ma oqsma qed kopri u li ma huma barra U jekk din mhix xi ħaġa li tiġi li tista' tiġi iċċarrata allura ma nistgħux inkomplu inkomplu nimxu l qoddim Ġirdin dan l-ewwel punt li tiġi iċċarat. Nistaqsi mistoqsija li tiġa staqsowa qabli fil meta tkellimt ma' Barnier jiena kontaħt l-impressjoni illi il-servizzi tal-portijiet u l-problemi marbuta magħhom issa ġew iċċarati, però jekk wieħed iħares lejn din il-proposta jinduna li dan mhuwiex il-każ u li qed baqa' ħafna xogħol xisir. Iġifieri, jekk irid ikollna din il-direttiva tal-konċessjonijiet u jekk iridu ċertezza legali allura ħajkonna naħdmu ħafna eh, fuq dan id-dokument biex noħolqu ċertezza legali illi għandna bżonn u E, nsibu soluzzjoni għad dawk il-kustjonijiet illi għandhom bżon ta' soluzzjoni u mux dawk e, illi huma ta' xi sinifikat ekonomiku ġenerali. Grazzi ħafna. E, mela, għawnek għanna kustjonijiet differenti Eh, minn dak li għanna taħt direttiva tal-tenders pubbliċi qed naraw eh, bidla differenti f'dan il-proposta. Eh, din hija proposta fil-fatt kompletament ġdida u r-rapporter għandu raġun li jgħid illi rridu nindikaw x'inhuma loqsma fejn hemm il-bidla fundamentali u anke rridu naħalsu lejn l-iskeda lejn timetable. Għalhekk jiena ħanistieden issa l-rappresentanti tal-Komissjoni biex eh, tirrispondi eh, mistoqsijiet forsi anka jkonna bżon nerġaw nisinnu għaxi oħra mistantija il-mikrofonu biex tirrispondi fil-qosor. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet importanti u interessanti u diffiċli li wieħed anka jindirizzom kollha eh, u li nirrispondi lil kulħadd. Mela, l-element importanti huwa għalfejn għandna bżonn dawn ir-regoli. Mela, ħajkolli nerġa' ndur l-ewwel punt li semmejt illi il-lotja tal-konċessjoni ta' servizzi hija xi ħaġa li taqa' taħt il-tenders pubblika xemm l-infiq tal-flus pubbliku u ħadd ma jindu jkollu id-dubju illi il-mod ta' kif jintefqu il-flus pubbliċi jridu jkunu b'mod trasparenti u jridu jkun hemm l-ugwaljanza għal kompetituri kollha għal biders kollha u din hija importanti ħafna kemm għal kuntratti kif ukoll għal konċessjonijiet ħaġa oħra punt ieħor dwar dan meta aħna ħarisna lejla żlied kollha ta' kif wieħed jista' jagħmel ir-riforma tal-direttiva kienet illi neħu ir-regoli. l evalwazzjoni tal-impatt kienet li jekk inneħuhom dawn ir-regoli tal-public procurement ikon aktar trasparenza, ċarezza, kompetittività u U għanzi, ma jkonniġ, daw l-affarijiet u jkonna vakum legali. U għalek aħna ridna nindirizzawhom il-konċessjonijiet. U nixtieq ngħidilkom li l-evaluazzjoni tal-impatt għal public procurement kien wieħed li ġi mill uħ Mela, aħna kellna żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi indirizzati lejn l autoritet kontrattwali l-negozjanti u organizzajnija fl-2011 fis-sajf u imbagħad daħanihom f'dan l-evalwazzjoni tal-impatt, ġifieri din l-evalwazzjoni tal-impatt huwa bbażat fuq l-opinjoni pubblika wiesa u dwar il-tekst jekk huwiex tqili u kumpless dawn huma eh, regoli komplessi għax ix-Repubbliku huwa fil-faċ ħaġa komplessa aħna provajna nisimplifikaw permezz ta' regoli huma indispensabbli u jiena provajt nur il-flessibilità li aktar wiesa hawnhekk milli fir rigward tal-xiri pubbliku Aħna eh, però lessi li inkomplu niċċarawlkom l-affarijiet, nispjegawlkom l-affarijiet u żgur li jekk hemm lok li wieħed itejjeb l-affarijiet, eh, l-affarijiet ħantejbuhom. Jekk aħna qed inkomplu servizzi soċjali jew le. Il-servizzi soċjali huma kopruti mill-annes be u l-regoli speċjali u anka l-istess għax il Aħna morna pass li l-in u edna illi aħna maħnix edin inkluduhom fil-regoli proċedurali f'din il-proposta biss eh, il-bżon ta' notifika ex post u ex ante, ġifiri eh, maħnix sema. Issa dwar dawk ta' interess eh, ekonomiku ġenerali memx distinzjoni bej dawn it-tip ta' servizzi u servizzi oħra. Qed aħna qegħdin hawnhekk insemmu servizzi kollha fuq su. Issa fir-rigward ta' servizzi tal-port memxej hemm ħafna servizzi illi jsiru fil-kuntest tal-attivitaj tal-port u ħajkun hemm servizzi li jiġu koperti imma oħrajn li għax dan jiddependi fuq il-setup. Jiġifieri jekk nitkellmu dwar il-land uh, lease mhix koperta hawnhekk. Il-servizzi tal-port jiġu kopruti jekk id-definizzjoni uh, ta' bitu skont il-forma legali. Issa, fil rigward tal-thresholds, aħna verifikajna eh, ħafna eh, valuri u ikkonkludejna illi għas servizzi għal xolijiet għabbażi ta' kontratti fċertu setturi li eżaminajna u wara li anka ħarisna lej kontratti differenti 5 miljoni huma eh, livell adattat. Il-konċessjonijiet tal-servizzi ma jaqax taħt il-WTO u għalek ma nix għalfejn għodun inħarsu lejn dak eh, eh, il-punt. L-aħar punt fuq il-ġurisprudenza tal-qorti din hija waħda wiesa ħafna u anka kontradittorja. Eġifieri, jekk wieħed saqsi xinija konċessjoni kif wieħed eh, jippubblika u jagħtiha ikollok xi 27 eh, risposta skont l-istati membri differenti. Aħna qed nippruvaw nagħtu definizzjoni waħda bobbliki eh, komuni. Grazzi ħafna. Well, thank you very much for coming. Grazzi ħafna tal-li eh, għamiltunna din il-prezentazzjoni naf ċerti li se jkonna opportunitajiet oħrajn biex niltaqaw l-studju illi ġi mitlub li sir minn dan il-komitat biex jappoġġa xol ta' Signora Rulen, xtieq illi dan jiġi mqassam ukoll il-membri kollha u anki il-dokumenta referenza li semmejt inti Sir Ġivan se niltaqgħu iktar tard din il-ġimgħa biex neddeċidu il-kalendarju nistennew bil-ħerqa il-dokument ta' ħidma li wetna. Mela, jina nixtieq nagħlaq, però qabel ma nagħlaq forsi tixtieq tagħmel xi kummenti fil-qosor ħafna, Sur President. Uh, minix eh, ottimist zejjet imma minn dak li smajt eh, jidir li li il-pozizjoni tan ma mux daqsek imbeda mbżon Iva illi nużaw il-ġurisprudenza u eh, Iva javeru illi ġurisprudenza hija wiesa ħafna u kultant kontradittorja. Eh, Diġa hemm kontradizzjonijiet fil-ġurisprudenza għalhekk ix-xogħol tagħna mhux se jkun daqshekk fatu li naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Gepard U eh, fl-aħħar net jidir li li rridu naraw li jekk fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu illi nissemplifikaw l-affarijiet minn banda u nofru ċertezza legali għandna naslu biex nilħqhom dawn iż-żewġ tagħna naħseb illi eh, issa intom il-koll konvinti għalla valli se nirrepeti ruħi illi għandna bżonn ta' ħafna ħin. Grazzi. Iva, Grazzi ħafna lil daw kollha li ħadu sem f'dan id-dibattitu u issa ngħaddu għal proposta leġislattiva importanti oħra l-infurzar doganali tal tal eh, drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Għaw il eh, sinjura illi hija responsabbli għal dan id-dossier Il-lan tal-iskambju ta' opinjonijiet li qed ikollna hawnhekk illum huwa sur Kreutzmann uh, jagħtina x'jaħseb dwar il-199 emenda li ġew preżentati eh, hemm ukoll emendi minn komitati oħrajn fejn aħna għanna kompetenza esklusiva fuq regola 50 ma dawk il-komitati u naħseb li se referi għal dawn u Ma nafx hekk xi rapporters prezenti? Issa nati l-mikrofonu li sur Kreutzmann un-bat il-Shadow Rapporteurs, il-Signora Gallo, il-Signora Head, edawnek? Sur Engst, il-Signora McLaughlin u Sur Dion. Imma l-ewel nisimaw minant il-rapporter. Si ħafna. Il-lob tal-azzart online u fuq dan il-rapport 171 emenda li ġiet ġew imresqin u rnexxinna naddu mingħajr wis diffikultà u se niprofaw namlu l-istess din id-darba u koll għalla volja naf illi hemm xoħut minnom il ma kontroversjali ħafna se jkollna niddeċidu dwarhom. Xi ftit punti li xtaqtin inqajjem illi għadhom kontroversjali Ritnajt illi għamilna rakkomandazzjonijiet fid-dawl ta' dibattiti li diġa kenna għamnek f'dan il-komitat biex nipruvaw nisemplifikaw eh, nissemplifikaw il-kompromessi, nitkellem dwar il-prodotti importati b'mod illegali għaliex għamnek jina għamnek se nibqa sot fuq il-pozizjoni tijaj illi il-dwana għanda tkun f'pożizzjoni fejn għandhom ikollhom possibilità illi jiddirizzaw il-ksurijiet kollha taħt il-liġijiet Ewropej u anke liġijiet nazzjonali importazzjoni parallela ta' prodotti li huma eh, li hija legali tkun illegali jekk jiksru id-drittijiet ta' sit ta' dawn id-drittijiet. Issa jekk din kwistjoni ta' um, Eh, trademark li tkun protetta nazjonalment, anki jekk dawn mhux se jitpoġġew fis-suq tal-istat membru konċernat, imma jekk m'hemmx permess li dan isir ma jistax isir. U anki il-pis addizzjonali fuq l-awtoritajiet tad dwana uh, eh, u koll se tkun problema f'dawn is-sitwazzjonijiet u l-aħjar mod kif wieħed jilqa kontra din l-ineffiċjenza huwa illi dawn il-prodotti ma jitħallewx jitħlu uh, fil-pajjiż u fissu intern u dan abbażi ta' analiżi li saret wieħed ma jistax jiċċekkja kull prodott biex jara jekk eh, qed isiru violazzjonijiet bżon li konna proċeduri tajbin biex nħarsu il-sistemi tana, l-konsumaturi tana, per eżempju, bżon li naraw il-kwalità, l-standards ta' sikurezza tal-prodotti konċernati, ma nistawx nħallu li konsumaturi tana jkunu gannati. Jena għamilt ħafna emendi u kol għalla bozz tal-rapport tijaj uh, eh, stess, smajt uh, L-ewwel reazzjonijiet x'kienu u provajt ukoll ninkludihom dwar il-bidliet jiena għamilta ċara fid-dibattitu għalfejn naħseb illi emżon illi konna smiħ. Emżon illi konna smiħ qabel ma qabel irridu nimxu kol fuq il-ġurisprudenza u deċiżjonijiet tal- orti tal-Ewropea tal-Ġustizzja. Naħseb id-deċiżjoni li ma jitħallewx jidħlu dawn il-prodotti m'għandix tkun deċiżjoni tal-orti. Hemm bżonn li ssir xi tip ta' verifika wara u rridu naraw jekk u x'qed issir xi violazzjoni u xi ksur tal-liġi konċernata ebda deċiżjoni finali fuq l-importazzjoni manda tiġi permessa jekk il-persuni involuti eh, ma setawx ma kellhomx l-opportunità jissemmaw eh, leħinhom u jagħtu l-opinjoni tagħhom. Il-persuni li qegħdin jimportaw dawn il-prodotti wkoll iridu jinżammew informati F'dan il-dibattitu irridu nżommu f'moħna wkoll li l-awtoritajiet ta' dwana f'ħafna każijiet ikunu qegħdin jaħdmu għabbażi ta' suspetti ġustifikati. Imma ma jistawx jirdu dawn il-prodotti sempliċement għaliex l-importatur ma jkunx oġġezzjona id-dritt li wieħed semma leħnu jagħti l-opinjoni tiegħu għandu jingħata dejjem anki f'dawk il-każijiet rari fejn il-prodotti jiswew ħafna flus għalla volja l-autoritajiet ta' dwar ma jkunux konvinti minn dan il-fatt jew ma jaħsbux illi jiswew il-flus. Naħseb illi smieħ huwa importanti ma fejn ma nkunux ċerti li prodotti jkunu prodotti falsifikati u rridu noqodu attenti fejn ikunem interessi konfliġenti. Fil-verżjoni oriġinali tiegħi jiena limitajt ruħi eh, għal uh, għal kriterji dana su fid-dawl tal dik id-deċiżjoni li tiħdet dwar fil-każ Philips biex naraw illi da voluti involuti ikollhom drittijiet indaqs imma hemm ħafna sitwazzjonijiet, ħafna prodotti u din miex lista propju sħiħa tal-possibilitajiet kollha li jeżistu l-Kummissjoni trid toħroġ linji gwida kompluti għall-awtoritajiet ta' dwana sabiex dawn ikunu jistaw jittrattaw bl-istess mod eh, fil-kas ta' prodotti differenti f'sitwazzjonijiet differenti. Prezentajt ukoll emenda biex tikkomplementa dan u autoritajiet ta' dwana iridu jitrattaw dawn il-prodotti u jassumu illi dawn il-prodotti huma maħsuba su intern sa kemm ma jkollhomx prova soda illi dawn se jintbatu f'pajjiż illi mhuwiex stat membru tal-Unjoni Ewropea. U din m'għandix eh, twassal għal eh, tfixkil f'dak li hija libertà tal-kummerċ fl-modi kien hemm problemi għal prodotti li ma kinux se eh, jinbijaw fis-suq intern u kienu se jimbijaw fil-fatt fl-Amerika t'isfel, irridu noqogħdu attenti għal sitwazzjoni bħal dawn. Ovvjament jiena għadni nittama illi eh, se il- se jkun hemm reviżjoni ta' dispożizzjoni fil-liġi materjali sabiex il-liġi Eh, l-iktar adattata tista' tkun klassifikata kif immiss eh, bidla oħra mill-verżjoni oriġinali tiegħi tikkonċerna r responsabilità ta' intermedjarji, trasportaturi, etc. ċertu informazzjoni bażika pa' per eżempju l-isem u l-indirizz tal-fornitur għandha tinkiseb qabel ma tittieħed l-azzjoni. jiena ħassart il-dawk il- il-partijiet ta' test illi kienu jmorru kontra dan il-prinċipju proponejtu kol xie azzjonijiet ġodda li sen tkellimkom dwarom issa. l ewwel net irridu ninkludu l-offiċjal tal-privatezza tad data Ewropea f'dawn il-proċeduri Issa l-Kommissjoni tatna verżjoni ħafna aħjar għal dak kollu li għandu xaqsam mal-konfidenzjalità l privatezza tad data u dan jirrifletti il-ħsib tiegħi stess. Jien għattu kolli hemm bżonn li jkollna bażi legali xirqa u ma kien hemm ebda oġġezzjoni minnaħa tal-Kummissjoni dwar dan dejjem jekk il-proċedura ma tittawalx u ovvjament irrid ikun hemm kooperazzjoni xirqa bejn l-awtoritajiet responsabbli. imma jrid ikun hemm ukoll xi ħadd li jiġi identifikat uh, li uh, f'każ ta' bżonn ikun jista' jiġi ikkonsultat. Ma nistawx nippermettu illi ikunem hemm di persuna tiġi identifikata fi żmien ta' ġurnata waħda biex mbagħad ma jkunx hemm proċeduri. Ġifieri sa l-ewwel ta' Jannar 2014 l-istati membri għandu jkollhom sistemi elettroniċi biex jirċievu l-prodotti u sa sena wara, ġifieri l-ewwel ta' Jannar tal-2015 irid ikollhom u kol sistemi elettroniċi xirqa biex jaznu data u jibatu għal l autoritaji ġenerali xirqa. Dak kollu minna ħatijaj, provajt eh, nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun qed eh, nistenna bil-ħerqa issa li konna dibattitu fl-imkien ma' xada rapporteurs biex insibu s-soluzzjonijiet liktar adattati. Nittama illi inti se tappoġġani Eh, għalli xaħna wara kollox iridu naqsu l-burokrazija l-autoritajiet ta' dwana u anke biex insaħħu drittijiet tal-produtturi tagħna. Thank you very much indeed, uh, Mr. Kreutzmann. Right, let's uh, hear from the shadows. Um... Forse nisimgħu mix-shadow reporters, jiena naħati għaj nkellimkom dwar l-iskeda, l-kalendarju tagħna u kif ħanaħdmu fuq il-kompromess tal-emendi, l-emendi ta' kompromess. Signora Gallo, inti wkoll rapporter għall-opinjoni fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali u għalhekk għandek żewġ responsabiltajiet. Għax int rapporter Grazzi, Sur President, fil-qosor ħafna. Iva kien hemm 259 emenda imma bħal rapporter jina ottimista ħafna għalix hemm punti li aħna naqblu fuqhom u uh, laqa tal-Shadow Rapporteurs nar l-erba fil-ħodu fejn naħseb li ser nexxinna solva ħafna bi diffikultajiet li għatanna il-punti illi sibna jew wasanna l-emendi ta' kompromessi konċernaw il-proċeduri semplifikati għal dawk il-prodotti li huma falsifikati ġifir l-artiklu 20 u proċedura applikabli għal eh, dak kollu li jmur kontra drittijiet ta' proprjetà intellettwali ġifir l-artiklu 23 l-abbozz ta' Sur Krotzman jipproponi fil-fat li aħna eh, nkopru eh, il-proċedura li hemm fl-artiklu 20 li għal dawk il-prodotti li huma falsifikati għal dak kollu illi jaqa' taħt il-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Naħseb illi se naqblu wkoll dwar il-ħtieġa li nċekjaw il-merkanzija li tkun fit-transitu minar ma noħol u ostakli. Bżon li dan il-kummerċ leġittimu ma jkonċernax biss il-prodotti il falsifikati, piratati u inkella eh, medicini li kunu falsifikati. Bżon illi il- il-Komissjoni tiħu tieħu pożizzjoni soda anki għal eh, l-inklużjoni ta' dawn l-elementi innovattivi ta' dan ir-regolament 383 l-emendi li ġew prezentati semplifikaw ukoll l-emenda il-proċeduri dwar ir-responsabilità tal-intermedjarji na kontenta ħafna li hemm emendi illi e, naqsu xi ftit din il-responsabilità li xtinti tkun proporzjonata għal rwol illi jaqdu dawn l-intermedjarju trasportaturi. Ovvjament għatem il-kwistjoni l-iktar il-punt li l-uniku punt li maħniex għedin naqblu fuq huwa li kwestjoni ta' importazzjoni parallela illi dwarra jiena kemm il-darba kelli l-opportunità li nitkellem u jiena dejjem fakkart fil-bidunet eh, tal-interventi tiegħi li l-biċċa kbira tal-awtoritajiet ta' dwana fl-istati membri ma jaqblux magħha. Din hija xi ħaġa li ngħidha dejjem u huwa fatt illi aħna rridu naċċettawh Ir-raġunijiet huma bosta għaliex l-autoritajiet ta' dwana ikollhom ikollhom pis ta' xogħol addizzjonali li nirverifikaw l-autoritajiet kontrattwali li jrid eh, bejn il-żewġ kumpanijiet konċernati u l-autoritajiet ta' dwana qed jgħiduna li għandhom il-mezzi u laqas il-kompetenza biex jagħmlu dan kollu għaliex biex wieħed jaqra kontratt hemm bżonn li kollu ukoll ikun jifhem fil-liġi għalmen jkollu għarfien minimu tal-liġi biex ikunem uh, intervent minnaħal tal-dwana, tal ikun eh, għedin nikkomplikaw l-affarijiet għalihom u għalek jekk aħna ninkludu dawn l-importazzjonijiet parallela nkunu għedin nimxu fil-direzzjoni zbaljata meta il-kontratti bejn kumpaniji privati jinkissru hija huma l-liġijiet nazzjonali tagħhom illi jagħtuhom ir-rikors u l-intervent tal-dwana ma, eh, ma jidirx li huwa meħtieġ f'sitwazzjonijiet bħal dawn u jina naħseb illi l-argumenti illi qed inressaq jiena biex ma ninkludux l-importazzjoni parallela eh, irridu jitqisu dialogu ma eh, jispiċċaqat qabel ma jkun hemm laqgħa wkoll bejn ir rapporters ix shadow rapporters, grazzi. That's very clear points. And also... Grazzi ħafna l-punti ċari tiegħek Għandha raġun Meta najt li diġà votajtu fuq dan fuq din opinjoni fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali, mhux hekk. À la commission jury, il a été voté euh, la semaine dernière. Iva fil-Kumitat ġuri, eh, votajna fil-ġimma li għaddiet. Signora Head eh, dawn le, mela Signora Gebhardt, jek joġbok. Grazie ħafna, Sfortunatamente Signora Head ma tistax tkun hawn illum. lum tiskuża ruħa u staqsitni biex nitkellem floka fil-grupp. Għandi xi punti li n naħa tagħha l-għanet. L-aħħar darba fid-dibattitu tkellimna dwar il-bagalja personali biex ngħidu hekk. U taħseb li dan għandu jitħalla barra minn dak l-affarijiet li jridu jiġu rrappurtati għaliex din taqa' taħt leġizlazzjoni oħra. Fir-rigward l-importazzjoni parallela jena naqbel mal-PPE, jiġifieri mhux mar-rapporter minkejja li jitaqbel li dan għanna naħuħ barra mill-kamp ta' applikazzjoni għall-istess raġunijiet li mhux ħanqot intenni għaliex l-affarijiet ikunu aktar komplikati hekk. Jfisser ukoll li l-awtoritajiet ta' dwana m'għandhomx il-kompetenza xirqa u jkollhom wessaw l kompetenza tagħhom biex ikun jistgħu jindirizzaw dawn l-affarijiet tant komplikati. Għandu jkun hemm transitu ħieles u dan irid jinżamm fih dan l-Unjoni Ewropea mod ġenerali. Is-Sinjura Head ukoll kella xanġiġitajt fil rigward il-prodotti medicinali falsifikati fejn hija xtaqet li l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll ir-rapporter indirizzaw din il-kwistjoni. Fuq il-prodotti medicinali hija favur li eh, neħu il il-pis tal-provi, taqbel ma' rapporter emmek, u anki xaħġa dwar il-definizzjoni fuq il-pakketti il-prodotti zar, konsegni zar. Dan mandux jitħalla fidejn il-Kommissjoni biex tagħmel definizzjoni. Dwar dan, iżda jeħtieġ li jkun hemm definizzjoni ċara mill-bidunet biex bekk ikun hemm ċertezza legali. li taħseb li rapporter għamlet xi suġġerimenti interessanti f'dan ir-rigward u temmen ukoll li għanna bżonn niddibattu aktar. Bżonn niddibattu aktar ma' dawk kollha l-entitajiet kollha li huma involuti f'dan il-qasam. Per eżempju, il-burdnara dwar l-autoritajiet li verifikaw il-prodotti li qed jiġu mibawta, eccetera dawn il bordnara importanti iktar minn dak li hemm involut fil-rapport. U għalhekk irridu naraw nisimgħu nara minn għanta kummissjoni x'għandhom xi jgħidu fuq dan il rigward Grazzi ħafna għal dawk il-punti, issa Signora Engstrom. Uh, Grazzi. Għandi numru ta' punti, iżda nixtieq nagħmel punt bażik hawnhekk. Naħseb li fuq dan ir-rapport irridu qogħdu attenti ħafna sabiex bekk ma xeklux l-affarijiet li aħna rridu nkunu favorevoli għalihom, ġifiri dritta libertà tal-moviment, l-aċċess għall-moviment għal suq ħieles, suq waħdini, eccetera għaliex inkella nkun qed nagħmlu wisq u nħallu wisq affarijiet fidejn l-awtoritajiet ta' dwana. U din jista' jkun xkiel għal kummerċ leġittimu. Meta nbidlu l-liġi ħafna drabi jaffetwhom inqas mill-kummerċ leġittimu. Fil-rigward il- bagalji personali, jena marriċ nara situazzjoni fejn dwana ikollhom l-awtorità li joqogħdu jfittxu fil-mobile tiegħek jew il-laptop tiegħek għaliex qed taqsam il-fruntiera għaliex jista' jkollok materjal li għandu l-jeddiet tal-awtur fih. Dan diskutejnieh fil-pubbliku u hija xi ħaġa li ovvjament jien ma nixtieqx nara. Nixtiequ nżommu mal-idea tal-Kummissjoni li l-bagalji personali jitħallu barra mill-leġiżlazzjoni fil rigward il-kunsinni żar naħseb li importanti li għal prodotti żgħar dawn huma konsumaturi eh, li jixtru mill fuq l-internet per eżempju u jekk nagħtu l-awtoritajiet li dwana biex ikollhom dritt li jagħmlu konfiska jew sekwestru ta' prodotti kif ġiġi minn perspettiva tal-konsumatur, naħseb li bekk nkunu qegħdin inxeklu il-prospetti għal kummerċ elettroniku fl-Ewropa kontrolli kif ġiġi mhix kwistjoni illegali għal konsumatur li jixtri li importa xi ħaġa li qed mur kontra l-privattivi għaliex il-leġiżlazzjoni tal-privattiva qatt ma taffetwa l-konsumaturi iżda l-attivitajiet kummerċjali biss. L-istess japplika għall-importazzjoni ta' prodotti li huma falsifikati. F'ħafna stati membri dan huwa legali, perfettament. U ħafna drabi l-konsumaturi jkun vittma ta' reat u mhux għandu jiġi kastigat mill-awtoritajiet ta' dwana. Għalhekk naħseb li danna niżommuh u d-majnejna bir-raqqa u niżguraw li persuna li tkun importat prodott ikolla tarif xira minn l-autoritajiet ta' dwana biex bekk minn tal-inqas ikunu jafu għala l-affarijiet qegħdin um Barra minn hekk irid ikun hemm ħin biżejjed biex ikun jistgħu jipprotestaw kontra dan. Żmien li jista' jkun raġenevoli għal attività kommerċali mhux bil-fors tkun xir għal konsumatur li jkollhom mitra komplikata mill-awtoritajiet ta' dwana, eċetera. U din ovvjament ħaxxekkel il-kummerċ elettroniku. Imbagħad fir rigward importazzjoni parallela hawn naqbel ma' Sinjura Gallo dawn naħseb li għandhom ikunu legali u xorta waħda mish kompetenza tagħna f'dan ir-regolament ta' dwana li mmorru lilin mill-liġi fuq l-IPR. Jiena mħasseb ukoll meta nara l-emendi fir rigward ir-responsabilità l-intermedjarji. Illum il-prinċipju bażiku huwa li jekk tibgħat ċaġa bil-posta, il-posta m'għandix id-dritt li tiftaħ li trid tiegħek jew l-pakketti tiegħek. Il-posta hija segreta u dan huwa prinċipju fundamentali tas-soċjetà tagħna. Issa jekk ħanżidu l-responsabilità tal-intermedjari qed taqleb l-affarijiet ta' taħt fuq. Qed tajt li minflok li m'għandekx id-dritt li tiftaħ l-affarijiet li jkunu nbatu bil-posta. Ħanamlu l-affarijiet bil-kontra. Minflok anzi mġela li jagħmlu dan. U qed isir kważi bħal xi ħaġa obbligatorja. Din hija xi ħaġa li ma nixtiequx u naħseb li s-segretezza fil-posta hija xaġa importanti u ta' valur. Mhix raġonevoli lanqas għal kumpaniji ta' tabija li jridu jinżammu responsabbli għaliex m'għandhomx ir-riżorsi li jiċċekkjaw kollox fil-prodotti tagħhom u għalhekk huwa pis eċessiv għalihom. Dan b'mod partikolari ħaj xekkel il-kummerċ leġittimu iktar mill dak il-leġittimu. Jekk inti gang kriminali u għattuża importaturi leġittimi mis se tiġi effettwat iżda l-kummerċ leġittimu kollu li qed juża kumpanija ta' tabija leġittimi ħajkollhom domin u ħajkollhom spejjeż addizzjonali minħabba din il leġizlazzjoni u għalek dawnu ma punti ta' tħassib u nittama li l-kollegi isuhom meta jkun adres u l-emendi. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Sinjura McClarkin issa. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sur Kreuzman għal xogħol siwi tiegħu u nkluda ħafna mill-punti rilevanti fir rigward l-infurzar ta' dwana fuq l-IPR. Jiena ressaqt xi emendi li nittama ħajsaħħu r-rapport aktar u nħares il qudiem biex niddiskutihom flimkien ma' Shadow Rapporter iktar tard din il-ġimgħa. Ħanisħaq xi punti minnhom illum l-ewwel emenda tiegħi tajt li rridu aktar kooperazzjoni fil-qasam ta' teknoloġija biex nimmexxu għal qoddim għal kodiċi ta' mġiba ta' dwana modernizzata u anki interoperabbli għas sistema ta' kummerċ. U barra minn hekk irid ikun hemm infurzar fil-ġejjieni. Bid-definizzjoni ta' pakketti żgħar provduta fil leġizlazzjoni ma naħsibx li hemm ħtieġa li jkun hemm lati delegati fl-opinjoni tiegħi. Iżda importanti li fil-proċess ta' dan ix-xogħol naqbel ma' dan ma' Sur li ma rridux impoġġu burokrazija u pis eċessiv għal baġis nazzjonali fir rigward l-infurzar ta' dwana u l-amministrazzjoni ta' dwana. Memx għalfej joqogħdu jwaslu personal ġdid biex jagħmlu dan ix-xogħol burokratiku meta hemm bżonn tant austerita. Issa, fil-rigward il-sim ta' tarif tal-autoritajiet u l-ġestjoni tar riskju dawn huma qodot u għandhom jiġu promossi sabiex ikunu meqjusa bħala meżur importanti kontra l-ksur tal-IPR. Rridu nkludu l oriżni tal-pajis, il-pajis tal oriżni u l-IPR biex nsaħħu aktar, mbagħad fir-rigward il-sit tal-prodotti dawk li għandhom kontroll fiżiku fuq il-prodotti bħala frażi mhix xierqa għaliex tista' tfisser dawk il-burdnara li m'għandhomx li mhumiex intitolati għall-inforzar tal-IPR u m'għandhomx intervjenu bejn iż-żewġ entitajiet fir-rigward il-prodotti. L-artiklu 16 u 17 paragrafu 3 terminu domin delay li ma naħsibx li ħajwassal għal benefiċċja l-importatur. Għanna nagħtu aktar ħin biex l-affarijiet li jiġu meqruda jew sekwistrati ma nqrduhomx mill-ewwel. Naħseb li ħana niltaqgħu issa ma' Shadow Reporters, naħseb li jekk naħdmu flimkien nistgħu nkollna kompressi kompromessi tajbin biex nżidu protezzjoni għal-konsumaturi tagħna. Grazzi, fallinna żewġ Shadows, is-Sur Deong u s-Sur Salvini. L-ewwel is-Sur De Jong. Nakwa forsi for. Grazzi, President. Fisem il-grupp tiegħi dak li huwa importanti huwa li din il-proposta tiġi prezentata mbagħad tkun implementata minn ħata dwani. Għalhekk aħna ressaqna emendi biex intejbu t-test Għal lista ta' prioritajiet ta' dwana. Aħna rridu narfu dak li jkun tajjeb, rridu jkunu il-konsumaturi rridu jkunu jafu eżattament se jiġri f'każ ta' verifika li x'kontroll 100% impossibbli li nagħmluh kull rridu huwa li jkollna tarif ċar meta jkun hemm il-verifiki. U aħna fl-opinjoni tagħna nħossu li pereżempju rridu nagħtu priorità għal konsenji kbar u mhux il konsenji żgħar. It-tieni punt minn ħatana li nħossu importanti huwa il-punt li jorbot mal-konsumatur. Diġà semmitu l-kollega dan il-punt li xi ħaġa li tiġi trasportata fiżikament eh, tista' tiġi ordnata fuq l-internet pereżempju. U għalhekk il-konsumatur ukoll irid jiġi mħares f'dan ir-rigward meta jkun każijiet bħal dawn. anke fi rigward prodotti falsifikati, eccetera. Imbagħad fuq l-importazzjonijiet paralleli dan huwa punt importanti ħafna, kien hemm ħafna kollegi li semmew dan il-punt u aħna nħossu li dan m'għandux ikun parti minn din l-abbozza direttiva. Irridu naħuh darba l dejjem. Imbagħad tal-prodotti ġenerali, il-mediċini, falsifikati, eċetera, diġà semmew kollox il-kollegi. Għandna prioritajiet li aħna rridu nirrispettaw għandi mistoqsija s-sur Kreuzmann. Jekk kollok kontrat tal-ACTA, per eżempju, fuq il-prodotti medicinali ġeneriċi, s sur Kreuzmann għandu diffikultajiet fil-rigward ma tamqabbel mal-ACTA? Grazie. Right, I think we don't want to open a discussion. on that. Naħseb li memx għalfejn iftħu din id-diskussjoni l-lum, iżda l-kull għiflin taħħajt kien mutwar dan. Sur Salvini issa, tixtieq iżid xi ħaġa? Iva, malajr malajr, għaliex intqal ħafna u naf li l-ħinet jafas, iżda naqbel li hemm bżonn li nħarsu l-effettività u li dan jiġi implementat malajr kemm jista' jkun, li nħarsu l-interessi tal-konsumatur, iva, iżda anke tal-produtturi, speċjalment ta' dawk żgħar li ħafna drabi kollom dowmin inaċċettabbli u naqbel ma' kollegi dwar l-idea li mmexxu l qudiem il-kwistjonijiet ta' merkanziji fejn hemm sogru l fejn hemm bżonn li jkun hemm kontrolli prioritarji għax mhux il-bejt kollu, il-prodotti kollha għandhom l-istess livell ta' sogru. Xorta għandna ċans nitkellmu dwar dan iktar l qoddim Grazzi. Well, thank you very much. I think it's been very helpful to have. Grazzi Naħseb li kienet utli li konna diskussjoni twisa fuq l-emendi, ma kenniex ħin biżejet għal tweġiba minna tal-Kommissjoni, iżda jkonna ħin iktar il-qoddim. Sur Kreuzman is-sena dilu l-kelma biex jala malajr malajr naf li ħajkonna laqa ma' shadows iktar il-qoddim biex natu ħarsa lejn il-kompromessi kif ukoll l-emendi li rċevejna mill-kumitat l-oħrajn. Nżommu f'moħħna li għandna il-kompetenza tar-regola 50 li nistgħu nirrispettaw. Jiena ċert li ħat istidnu koll rapporters mill kumitati l-oħrajn biex bekk ikonna ftejm sħiħ fuq il-pakket. Tixtieq tala din id-diskussjoni? Iva, grazzi. Nibda bis-sur Engstrom li qal ħafna affarijiet. Iżda ma reġux fl-opinjoni tiegħi, pereżempju responsabilta għal kunsin iżżar, pereżempju, prodotti iż-żar jo nkella fuq il-bagalja personali jiena mhux se noqgħod ninsisti hawnhekk iżda rridu noqogħdu attenti il-verifiki ħajsiru eh, mod varjat mhux eh, kif ġiġi u għalhekk irridu noqogħdu attenti biex ma jkunx hemm żbalji fil-verifiki. U għalhekk hawnhekk billi indaħlu din fil leġislazzjoni ma se nbidlu xejn. Ovvjament aħna kontra il-prodotti falsifikati, iżda jekk eh, tkun turista ma, nistax najdu li mħanaqblu, naqblu hawnhekk fuq dal rigward. Issa, nistgħu niddiskutu dwar dawn l-affarijiet iktar il qoddim iżda fl-opinjoni tiegħi irridu nżommu mal-opinjoni tal-Kummissjoni. Jiena kull moment provajt li nħares għal darb'oħra l-proposta tal-Kummissjoni u naf li l-Ġermaniżi jridu jżommuh dan il-punt. Iżda jekk imbagħad fil-Parlament Ewropew u jekk l-SNDs u l-Konservattivi ma jridux dan il-punt nistgħu niddiskutu naraw ser jiġri. Jiena mhux se noqgħod inħares hawnhekk dan il-punt briħu ġismi, iżda nixtieq ngħid li għanna l-kompetenza ta' regola 50 li importanti ħafna il prodotti medicinali ġeneriċi tneħħu għalek isna dan il-punt u jekk il-fornituri jgħaddu xi prodotti l-Afrika l-Amerika tisfel naħseb li din jista' jkollha reperkussjonijiet fuq l-Ewropa. Jekk nimxu flimkien nistgħu niġdu ħabel wieħed u nimxu l qoddim 28 ta' Mejju ħejm il-votazzjoni 28 tal- ta' tieni plenarja nistgħu mmexxu għal qudiem bat fil-plenarja ta' Mejju. Nkun hemm il-votazzjoni. Nittama li l-kollegi jaqblu għal proposta ta' data li jena għarrafkom dwar rridu nagħmlu pressjoni biex bekk l-awtoritajiet ta' dwana kun l-om lajnuna, jkollhom inqas burokrazija u lek rridu nsusu aktar fuq it-trattament tad data u anke fuq l-iskadenzi biex bekk nagħtu bottatura għal dan il settur rridu nappoġġaw l awtoritajiet ta' dwana għaliex ma tantx għandhom ħafna personal. Grazzi, grazzi ħafna. Il-vot ser ikun 29 ta' frar, kif qed jarrafni segretarjat. Rridu nivvotaw hemmhekk, naf li kien hemm il-rappreżentant mill-Presidenza Daniża tixtieq tgħid xi ħaġa Naħseb li l-progress tagħkom huwa sodisfaċenti. Tajab wisq. Nafu li qegħdin ma' mal-Presidenza Daniża kelli laqa mal-Ministru meta kont f'Kopenhagen il ġimma li għaddiet u għana li jkomplu diskussjonijiet magħna biex jaraw kif qed jimxu l-qudiem. Mingħajr ma xeklu dak li intom għamiltu qabel ma talqu dossier. Tajjeb smajna mill-shadows kollha U għalhekk nistgħu ntemmu dan il-punt. Issa naddu għal konsiderazzjoni tal-emendi u votazzjoni fuq l-opinjoni mis sinjura Ivanova għal l-ikel maħsu trabi u tfal iżżar u ikel għal skopijiet mediċi speċjali. Din hija opinjoni leġislativa mill-Kumitat Envi u aħna għandna opinjoni għandna 136 emenda ntuhom ħarsa nara jekk is-Sinjura Ivanova tixtieq xi ħaġa dwarhom għalix ma kienx l-opportunità li namlu dan, jekk ix-shadows jixtiequ jikkontribwixxu jekk jogħġobhom jistgħu jagħmlu dan. Mbagħad ngħaddu għal-votazzjoni. Is-Sinjura Ivanova l-introduzzjoni. Grazie President, l għanet nix ingrazza li xedu rapporter ta' kooperazzjoni ta' hom u risposti ta' hom kienem kusoni ta' u ulennin li eh, daħlu palamendi l il net il kunċet ta' ikel Eh, nutrienti kell differenti eh, tal-ispor tal-appoċ u eh, ikel nutrienti. Kienem livell oli ta' protezzjoni tal-konsumatur illi permezz ta' notifika Anzi, ma kienx hemm biżejjed protezzjoni tal-konsumatur minħabba li b'notifika wieħed seta' idaħħal il-prodott. Iġifiri, dawn l-ikel, dan l-ikel differenti tal-dieta, tal-sport u ikel ieħor. Ehm, Jina tlabt illi wieħed irid juri il-fatti illi daw veru qed eh, jagħtu il-nutrienti li kien hemm eh, imniżla. Uh, Nispera illi eh, fil-votazzjoni tal-lum dan il-komitat se juri eh, appoċ bizzejiet u anka eh, tħassib neċessarju biex ikun hemm leġiżlazzjoni neċessarja biex nivvotaw kontra l-votazzjoni forma ta' blok. U fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja li segretarja tal imkow għal professjonalità tagħhom. Grazzi ħafna. Thank you, Mrs. Ivanova. And... Grazzi, Signora Ivanova. U uh, grazzi tal-ingrazzjajt uh, l-staff tagħna wkoll. Mela, ma nafx hekk il-shadow rapporters ixtiqu xi kommentaw qabel ma nivvotaw. Signora Samarova. Mela, fil-qosor ħafna jiena xaqt l-ingrazzja l-Sinjura Ivanova għal kooperazzjoni tagħha dan kienet importanti ħafna biex niproteġu l-konsumatur tagħna xi ħaġa li kienet f'moħħna ovvjament. Ovvjament differenzi, imma aħna eh, aħna dan ħanaraw rifless fil-votazzjoni u aħna qbilna ma' ħafna mill-lamendi li saru. Grazzi il-Sinjura Pavanova. Gina u kol nishti eh, nir-ingrazzja l-Sinjura Ivanova xol taħħa dan din l-opinjoni kienet wahda eh, li kalla ħafna kussonijiet tekniċi u kienem ħafna lobbying u kol u jiena kontenta li jazamet ma eh, l-importanza tal-protezzjoni tal-konsumatur u dan huwa l-aħħar approċċ għal din il-kamra hija b'konformità mal-pożizzjoni u il-filosofija tar-rapporter Owlini Flemvi u ħajkolla kontribuzzjoni anka għal rapport Owlini emmek. Grazzi ħafna. Għaw xi xedaw rapporter ieħor jew oħra li tixtieq titkellem? Grazzi, President. Nirringrazzja tal-xogħol u tal-sematna. Jiena eh, konta da kollu li smajt l-lum, forsi jina ma fimx laffarijiet. Eh, so, l associazzjoni tal-Siljex eh, li fija 150.000 membru li jistaw biss jieklu ikel minar uh, glutine eh, eh, fil-opinjoni tagħhom mhux fl-opinjoni tiegħi ġifieri politiku. Ġifieri l-opinjoni ta' daw l-ispeċjalisti din il-proposta tal-Kummissjoni qed tpoġġi fil riskju l-garanziji kollha u dak kollu li inkiseb eh, fl-appoċ eh, illi nataw lil dawn it-tip ta' persuni li għandhom din il-kondizzjoni. Iġifiri mux għet nitkelmu għawnek dwar il-minu il vegetarjan, għawnek għet nitkelmu dwar persuni li għandhom din il-kondizzjoni. Iġifiri dan din il-proposta għet mur kontra Il-jena ġifiri sorpris ħafna eh, huma e, 5 miljoni illi persuni huma morda b'din il-marda il-celiac disease. Iġifieri e, eh, importanti ħafna li aħna nħarsu is-saħħa tagħhom u għalhekk nix il-Kummissjoni terġa' tqisa e, l-emendi illi għaw wieħed wieħed hawnhekk fir-rigward anka il-bażi xjentifika u mhux fir-rigward ta' xi element politiku. Grazzi ħafna. Mela, għawnek għanna votazzjoni differenti minn dak illi għanna is-soltu għanna l-blok eh, vot, għanna votazzjoni bi blok biex inqisu il-punti ewlenin l-inklużjoni u l-esklużjoni ta' ċertu kategoriji. Unbat waqt il-votazzjoni ħataraw eżattament se jiġri wara kull vot għalhekk nispera illi għandkom il-karta tal-votazzjoni u nistieden il-koordinaturi biex juruni ċar jekk iridux il-vot elettroniku jew le. L-onet, mela, l-ewwel votazzjoni bi blokk fi blokk illi huwa dwar il-kunċett ta' ikel b'nutrizzjoni speċjali li hemm l-emendi minn Islamek, dawk li ma favur. Mela, ħa niverifikaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il mela, il-votazzjoni fuq il-votazzjoni bi blokk Miftuħa l-votazzjoni fuq l-ewwel blok. Mela, ma ddeċ din. Missa tiġi koperta mela fl-ambitu tar-regolament. Għalhekk issa immorru għal votazzjoni bi blok fuq eh, persuni il-huma intolleranti għal gluten fuq il-paġna erba' hawnhekk, l-istess votazzjoni fi blokk hawnhekk favur Iġifiri, e, e e jekk nivutaw favur, dan jaqaf l-ambitu tal-proposta, mela votazzjoni miftuħa fuq it-tini blok. Għanna 40 karta ma 39 bis mela votazzjoni jamaluqa? Din u kolġi trifjutata, ma d-deċ. Mela, dan ifisser illi issa naddu għal votazzjoni fi blok fuq l-ikel eh, għal dita dieta li għandha x'taqsam mal eh, l-wieħed titla fil pis Il-votazzjoni fi blok hija miftuħa. Mela, fuq dieta illi għandha x'taqsam mal li wieħed jolob. Votazzjoni fi blok. Il-votazzjoni hija magħluqa u maddeċ laqas din. Naddu issa għal l-emend, anzi l-emenda 98 jaqaw, mela, ħanerġaw nivvutaw fuq ċertu tipi ta' ikel biex wieħed jolop u jekk dawn għandhom xiġu inklużi fil-proposta jolek. il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ġiet rifjutata wkoll mod komprensiv din, mela dan ifisser illi naddu issa għal l-emenda 68, 69 eh, eh, eh, u il-votazzjoni miftuħa. 68, 69 u 70 votazzjoni fuq dawn l-emendi. Il-votazzjoni maluqa, maddiċ la din, naddu issa għall-emenda 71, 72, 73 l huma identiċi, dawk li huma favur, dawk li huma kontra, din għaddiet, Umbat għandi l-emenda 74 minnu favur, minnu kontra, dik għaddit ukoll. Issa għanna, eh, soni bi blok fuq l-emendi kollha illi semmu l-inklużjoni tal-ħalib għall-ikel ta' tfal. Il-votazzjoni miftuħa fuq dan il-blok. Il... Maddiċ laqqas din. Naddu għal-blok li jmiss fuq il-paġna 12, anzi 13. L-ikel illi għandu xaqsam ma sforz muskolari intensiv ikel eh, tal-sports. Mela, eh, il-kategorija ta' kellek għandi xieġi inkluza jo le. Votazzjoni fuq il-blok kollu. Il-votazzjoni magħluqa? Maddiċ laqas. Nandu issa mela għal-emenda 85 mis-Sinjura Vice Gerber. Daw favur, daw kontra maddiċ, Emenda daħdax mir rapporter nifissa, dawk favur, dawk kontra. għandit. Naddu issa għal blok ieħor li għandu xaqsa ma' diti b'kaloriji baxxi ħafna dawk favur. Dawk kontra. Għaddit. Mela. L-ewwel waħda li qbiltu fuq għadin. Naddu issa Għal emenda 12 u 101 mir-rapporter u l-Sinjura Parvanova, Dawk favur, dawk kontra, għaddit. Umbat għanna blok iħor illi għandu xaqsa ma lista ta' vitamini, minerali u sustanzi oħra. Il-votazzjoni hija miftuħa, anzi dawk li ma favur, dawk li ma kontra, ma ddiċ. Naddu issa għal emenda 109 u 110, dawk li ma favur, dawk kontra. L-emenda 13 mir rapporter dawk li ma favur, dawk li ma kontra għaddit. L-14 favur, kontra, għaddit. L-emenda 113, dawk favur, dawk kontra, maddiċ. Il-118 u 119 dawk favur kontra għaddiet. Mm, l-emenda 120 pala zida. L-emenda 120 votazzjonija miftuħa. Il-votazzjonija maluqa. Għaddit. 22 kontra 18. Pala addizzjoni dik. L-emenda 121 u 134. Votazzjoni fi blok eh, ta' Sinjura Selna Lova. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ bżewġ voti. Mela, għanna l-emenda 126, missur Kuzuznik, minnu favur, minnu kontra, maddiġ din, L-emenda 122 23 u 124 eh, li huma identiċi minu favur, minu kontra. Maddiċ. Il-125, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti mela. Minu favur? Minu kontra? Għaddiet? It-tieni parti? Minu favur? Minu kontra? Għaddiet ukoll. L-emenda 16 minn rapporter minnu favur, minnu kontra, għaddit. L-emenda 17 minn rapporter minnu favur, minnu kontra, u ukoll. L-emenda 129 tal-Sur Salvini minnu favur, minnu kontra, din maddiċ. L-emenda 5 u 135 eh, u 137 dawn il-żewġ emendi mela l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ġietx. L-emenda 136 ta' Sur Salvini minnu favur, minnu kontra, ma ġietx. L-emenda 139 ta' Sur Pitella minnu favur, minu kontra. Għaddiet. L-emenda 18 minn rapporter minnu favur, minnu kontra. Għaddiet l ta' kompromess tlieta, minu favur, minu kontra, għaddit. L-emenda 140, 41 tal-Sinjura Vernjom, mela miftuħa, il-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa. No, I'll... Can we do that again? Because I... You were... Mela, eh, għanerġaw namlu għadin jgħid il-President. Ħaniftu l-votazzjoni mill-ġdid. L-emenda 141. Sibkom ħati votaw aktar b'mod aktar veloċi. Kien hemm ħames persuni li ma votawx, allura jista' jkun hemm differenza mela din ma berba voti. L-emenda 143 eh, minu favur minu kontra, eh, għaddeddin. din, il-151 u 152 minu favur minu kontra, ddiċ. l-emenda 153 u 154 minn favur, minn kontra, ddiċ. l-emenda 19 minn rapporter, il-votazzjoni hija miftuħa fuq l-emenda 19. Votazzjoni maluqa? l emmenda ta' kompromess numru 4, minu favur, minu kontra. Għaddit. Mela, premessi, il-kompromess numru 1, minu favur, minu kontra, għaddit. Il-kompromess numru 2, il-votazzjoni hija miftuħa. The vote's closed. Sorry, we're so mesmerized to find 41 people are here. I think this is some... Mela, Eh, naħseb din kienet l-akbar tendenza li għat kellna. Mela, 22 favur, 19 kontra din għaddiet, ġifiri il-kompromess numru 2, l-emenda 3 mir rapporter issa, minu favur, il-votazzjoni hija miftuħa. That's carried. Mela, għaddit din ukoll l-emenda 36 minu favur, L-emenda 36. Senjura Parvanova, minu favur, minu kontra? Għandiet. Mela l-verżjoni ħataqa, l-emenda erba issa ta' rapporter. Minu favur, minu kontra? Għaddit. L-emenda 43 u 45, l-votazzjoni għamil ftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda sitta mir-rapporter. Dawk li ma favur, dawk li ma kontra, għaddit. L-emenda 50. Pala addizzjoni din. Dak li huma favur, dawk li ma kontra, għaddit. L-emenda 50 taqa' l-emenda 48 u 49 minu favur minu kontra. Maddiċ. Il-55 minu favur minu kontra. Maddiċ. L-emenda 7 minu rapporter, votazzjoni miftuħa, fuq 7. Mela maluqa L-emenda 63 minn Sinjura Koretta Bill ta' unika għaw xie emenda rali għaw xi ħadd li ħaj uh, jaqra din l-emenda? minn ħaj jaqra fisam mill-PP? il sinjura Vanova, Iva, biex nkun aktar preċiża u anka b'konformità ma' l-emendi l-oħra l-paragrafu ħa taqraħ. Milks intended for young children should be regulated under general food law such as regulation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

Mela, l-emenda 8 ta' l-emenda 10 mir rapporter minu favur, minu kontra. Għaddit. L-emenda 65 u 66 minu favur, minu kontra. Maddiċ. L-emenda 67 mir rapporter minu favur, minu kontra. Għaddit. Għalek issa naddu għal Votazzjoni ta' l-aħħar. Votazzjoni elettronika u hija miftuħa. Mela, l-votazzjoni maluqa. Għaddit 35 favur, wieħed kontra u erba estensjonijiet. Grazzi is Evanova u nixtieqek tiddefendi il-pożizzjoni tiegħek kumbat mal-Kumitat ta' l-Ambjent. Grazzi għal uh, membri kollha tali ġejtu attendejtu għal votazzjoni. Naddu issa għall-opinjoni ni jimmissa ta' Sinjura Kola. il-Sinra Koħola et tiskuza ruħa da viċi president tal-Komitat imma e, issa e, da t tiċċelebra l-presidenza ġdida f e, f'pajjiża tal-Kokobu. Għaw xie xedaw rapportezi xie u jikommentaw? Mela, ħanna dol votazzjoni jek le. Roaming pack. Mela, issa se nivvotaw fuq il-pakket dwar il-roaming fuq networks pubbliċi, recost, nibdew bl-artiklu 1, emenda 95, minn eh, għat ta' kollegi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 96 ta' Signora Head, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 98 ta' Sur Tarabella u oħrajn, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 98. Votazzjoni maluqa maddiċ. Kjoġobkom uh, provaw eh, votaw iktar malajra xan ħafna xnamlu. Sir Dion, the Young uh, eh, emenda 97. Votazzjoni maluqa, maddiċ, l-emenda 99 ta' Signora Head, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Naddu għall-emenda 100 b'emenda orali dawk favur kontra astensjonijiet għaddit dawk l-emendi l-oħra 100, 101, u l-emenda 11 jaqaw, l-emenda 102 dawk favur kontra għaddit, l-emenda 103 ta' Sur De Jong il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 105 ta' Sur Abad, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Mela 104 taqa. Emenda ta' kompromess numru 1 dawk favur, kontra, addit. Issa naddu għall-emenda 110, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 111. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 22 favur, 19 kontra. L-emenda 112 dawk favur, kontra astensjoniet għaddit. L-emenda 12 tal-rapporter dawk favur, dawk kontra għaddit. L-emenda 113 ta' Sur Tarabella u oħrajn, dawk favur, kontra, għaddit. L-emenda 114 ta' Sur Kreuzman u oħrajn, dawk favur, kontra, għaddit. L-emenda 115 għaddit l-emenda 116 votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 116. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 117. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. L-emenda 118. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa Addit. L-emenda 119 dawk favur, kontra, maddiċ. L-emenda 120, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 120. Sur Schwab, darba biss t tivvota. Maddiċ, 14 favur, 27 kontra. Emenda ta' kompromess numru 18 dawk favur, aħjar niċċekjaw b'mod elettroniku emenda ta' kompromess numru 18 votazzjoni maluqa għaddiet 24 favur 16 kontra. L-emenda 124 ta' Sur De Jong votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 2. Naħseb tistaw tollu jdejkom. Emenda ta' kompromess numru 2 dawk favur, kontra, Addit? Emenda ta' kompromess numru 3 dawk favur, kontra, Addit? L-emenda 16 ta' rapporte favur kontra addit. L-emenda 136 Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 136. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 137. Dawk favur. Kontra. Maddiċ. L-emenda 138 favur. Kontra. Maddiċ. L-emenda 139 dawk favur. Kontra. Maddiċ L-emenda 140. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 141. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 142 hija l-istess bħal emenda 137 diġa eh, votajna fuq maddeċ, l-emenda 143 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 144 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 145. Dawk favur, kontra, ma deċ. L-emenda 146 dawk favur. Aħjar niverifikaw fuq l-emenda 146. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 17. Dawk favur? Kontra? Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 4. Dawk favur? Kontra? għaddit. L-emenda 19 tal rapporta da favur kontra għaddit. Emenda 20 tal rapporta da favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess numru 5 da favur kontra għaddit. Issa naddu għall-emenda 158 Dawk favur? Kontra? Maddiċ? L-emenda ta' kompromess numru 6. Aħjar neċekjaw fuq l-emenda ta', emenda ta kompromess numru 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 6. Maddiċ. U issa irridu nivvotaw fuq l-emendi kollha l-oħra. L-emenda 160 aħjar niftħu il-vot fuq dan. L-emenda 160. Votazzjoni maluqa, maddeċ, l-emenda 159, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ, l-emenda 161, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ, l-emenda 165, votazzjoni maluqa, maddiċ, l-emenda 162, għaddiet fl-axħar irnexxilna naddu waħda. Mela l-emenda 162 għaddiet mela jaqaw l-emenda 164, 66 u 163 u kol. Naddu għall-emenda 167, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Zewċ voti Emenda ta' kompromess numru 7 dawk favur. Aħjar niċċekjaw fuq l-emenda ta' kompromess numru 7. Votazzjoni maluqa. Mela dik l-emenda ta' kompromess ma' ditx. Uh, aħjar nerġaw niċċekjaw, jgħid il-President, skont il-lista tal-voti tiegħi, l-emenda ta' kompromess numru 7 kella l-appoġġ tal-IPP, tal-grupp tal-ħodor u oħrajn, issa mid-dera bidlu fentom. Ele, mela għandi żbaljena fil-lista tal-voti tiegħi. L-emenda ta' kompromess numru 7 Le, jiena kelli dubju għalix kienem ħafna, kien jider li kella ħafna poċ din l-emenda un-bat kienem bis-14 il-vot favur. Ovjament, raġabdilkom. Mela naddu għall-emenda 170. L-emenda 170 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ, 71 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 173 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 177 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ditx 169 votazzjoni maluqa ma ditx Signora Tun se kolla xortija tajba Iva mela dawk favur 168 dawk kontra Addit. Ma kenna l-fejn iċċekjaw b'mod elettroniku, grazzi ħafna Sinjura Tun. Mela, il-bqija tal-emendi jaqaw, issa naddu għall-emenda 180. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, l-emenda 181 taqa' Naddu għall-emenda 183 da' favur kontra għaddit. Emenda 184 favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess 8. Dawk favur kontra għaddit. 187 ta' Sur Salvini favur kontra maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 9 dawk favur kontra għaddit. Issa naddu għall-emenda 200 sur tarabella oħrajn dawk favur kontra għaddit, l-emenda 201 favur kontra għaddit, emenda ta' kompromess numru 10. Nivvotaw b'mod elettroniku fuq l-emenda ta' kompromess numru 10. Votazzjoni maluqa għaddit. Issa naddu għall-emenda 211 ta' Sir Salvini dak favur kontra mm, maddiċ. L-emenda 212 ta' Signora Tun dak favur kontra maddiċ. Ma kellek xortik tajba dit darba Signora Tun. L-emenda ta' kompromess 11 dak favur kontra għaddit. L-emenda 226 dak favur kontra kontra għaddit 24 taqa emenda ta' kompromess 12 favur kontra għaddit naddu l-emenda Mitejn 228. Votazzjoni miftuħa fuq 228. Votazzjoni maluqa maddiċ. L-emenda 229 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma ditx. L-emenda 230 dak favur kontra għaddit. L-emenda 231 dak favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess 13 dawk favur kontra għaddit. L-emenda 238 dak favur għaddit kontra għaddit, 239 favur kontra għaddit, emenda ta' kompromess 14 favur kontra għaddit, l-emenda 246 dawk favur kontra għaddit, l-emenda 247 favur, anzi, votazzjoni miftuħa, sinjuri. Votazzjoni maluqa, maddeċ identika għal 248 għal daqsant din ta' u kol 249 dawk favur kontra dawk favur 249 kontra għaddit 250 favur kontra għaddit 26 favur kontra għaddit l-emenda 251 Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 251. Votazzjoni maluqa, maddeċ, l-emenda 252, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, din maddeċ lanqas, emenda ta' kompromess 15, dawk favur, kontra, għaddit. Issa naddu għall-emenda 261, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ, l-emenda 262. Votazzjoni miftuħa, 262. Votazzjoni maluqa, għaddiet maġġoranza ta' vot wieħed. L-emenda ta' kompromess 16 dawk favur kontra għaddiet. Naddi għall-emenda ta' kompromess 17 dawk favur kontra għaddiet. L-emenda 28 ta' rapporter favur kontra għaddiet. l-emenda 277 bħala xaġa li sen zidu. Favur? Kontra? Għaddit? Mela l-emenda 276 taqa, 279. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 278 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Laqas din maddeċ. L-emenda 281 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 280 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, laqas din maddeċ, l-emenda 282 favur kontra għaddit 284 taqa 285-286 ta' Sir Kreutzmann flimkien ma' emenda orali taqa dawn l-tnejn jaqaw mela l-bqija jaqaw u koll issa naddu għall-emenda 287 favur kontra għaddit 288 dawk favur kontra għaddit 200 89 favur kontra għaddit, 290 favur kontra għaddit, 29 favur kontra għaddit, 291 dawk favur kontra għaddit, 293 votazzjoni miftuħa fuq 293. Votazzjoni maluqa, maddiċ, 294 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa maddiċ 295 dawk favur kontra għaddit 292 taqa Iva mela 296 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddeċ 297 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ 298 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 299 daw favur kontra maddeċ, 300 favur kontra maddeċ, 301 favur kontra maddeċ, 302 favur nerġaw. 302 dawk favur. Kontra. Maddeċ. 303 dawk favur. Kontra. Addit. Issa, premessi, emenda ta' kompromess numru 19. Aħjar niverifikaw. Emenda ta' kompromess 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 33. Dawk favur tal-emenda 33 kontra maddeċ. 34 dawk favur kontra maddeċ 35 verżjoni franċiża biss le bidla emenda lingwistika 36 dawk favur kontra maddeċ l-emenda 37 dawk favur kontra għaddit l-emenda 38 favur kontra maddeċ. L-emenda 39, favur kontra għaddit. L-emenda 40, favur kontra għaddit. 41 favur kontra għaddit. Emenda 2 taddi, l-emenda 3 favur kontra għaddit, l-emenda 4 favur kontra għaddit, l-emenda 42 favur kontra għaddit le nitċekjaw fuq l-emenda 42. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. L-emenda 42 maddiċ. L-emenda 43 dawk favur. Kontra għaddit. L-emenda 44 Niċċekjaw fuq l-emenda 44. Jidr li li maddiċ, jgħid il-President. Fil-fatt maddiċ, l-emenda 45. Dawk favur. Kontra. Maddiċ. L-emenda 5. Dawk favur. Kontra. Għaddit 46 dawk favur kontra għaddit, 47 dawk favur kontra għaddit, l-emenda 6 dawk favur kontra għaddit, 49 favur nifsu l-vot fuq 49. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 50 50. Votazzjoni miftuħa. Ma ditx. Emenda 51. Aħjar niċċekjaw l-emenda 51. Votazzjoni maluqa. Għaddit b'żewġ voti 20 favur 18 kontra. L-emenda 52 ta' Sur De Jong, votazzjoni miftuħa. Maddeċ, l-emenda 53 ta' Sur De Jong. Dawk favur. Kjoġobkom, ollu jdejkom sew. Dawk kontra, maddeċ, l-emenda 54 ta' Sur De Jong, favur, kontra, Maddeċ. 55 ta' Sur Salvini. Favur? Nitċekjaw, nitċekjaw, Fuq l-emenda 55 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. 18 kontra 21. 56 ta' Sur De Jong favur kontra maddeċ. L-emenda 58 ta' Sur Rochefort, dawk favur kontra għaddit. L-emenda 57 ta' Signora Engstrom, favur kontra għaddit. L-emenda 59 favur kontra għaddit. L-emenda 60 dawk favur kontra għaddit. L-emenda 64 64 dawk favur kontra Madeċ, l-emenda 61 favur kontra Madeċ, l-emenda 62 dawk favur kontra Madeċ, l-emenda 63 favur kontra Madeċ. 65 favur kontra għaddit 66 favur kontra Matic 67 dawk favur kontra Matic 68 favur kontra Matic 69 favur kontra Matic niċċekjaw. Tajja pwis fuq l-emenda 69, l-emenda ta' Signora Turunen. Votazzjoni maluqa. Kelkom raġun. Għaddiet 21 vot favur, 19 kontra. L-emenda 70 ta' Sur Rochefort. Naħseb aħjar nerġaw niċċekjaw. Nivvotaw fuq l-emenda 70. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 71 ta' Sir De Jong. Dawk favur, kontra. Maddiċ. 72 ta' Sir De Jong, favur, kontra. Maddiċ. 73 favur, kontra maddeċ 74 favur kontra maddeċ 75 dawk favur kontra addit l-emenda 7 dawk favur kontra għaddit 76 taqa l-emenda 77 favur kontra maddeċ. 78 favur kontra għaddit, 79 favur kontra addit, l-emenda 80 favur kontra favur kontra għaddit, l-emenda 81 81 dawk favur. Aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 81. Votazzjoni maluqa Addit. 22 vot favur 16 kontra. L-emenda 82. Favur? Kontra? Addit. l-emenda 8 dawk favur? Kontra Addit. 83 dawk favur? kontra għaddit, l-emenda d-disa favur kontra għaddit, 84 favur kontra għaddit, 85 favur kontra għaddit, l-emenda 86 favur kontra għaddit, 87 favur kontra għaddit, 88 favur kontra għaddit, 89 89 favur kontra ma ditx. Wieħed u design, favur, kontra ma L-emenda 10, favur, kontra għaddit. Mela design ta', l-emenda 2 design dawk favur, kontra ma L-emenda 3 design, favur, aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 93. Votazzjoni maluqa għaddiet b'żewġ voti. 94. Votazzjoni miftuħa. Mela, il-votazzjoni maluqa u dik l-emenda maddiċ. Issa nivotaw fuq l-opinjoni kollha kemmi. Vot elettroniku, votazzjoni miftuħa fuq l-opinjoni sħiħa. Votazzjoni maluqa. U din intlaqat 34 favur, 5 voti kontra, astensjoni waħda. Grazzi ħafna l-Sinjura Korħala Grazzi, Sur President, komment fil-qasir ħafna fil-fatu proposta. Sur President, jina għandi proposta x'namel dwar il-vot illum għanna nieħdu pożizzjoni fuq il-mandat informali għal kollega Jiena nipproponi li ma nivvotawx illum għaliex wieħed mill-kriterji huwa li m'hemmx differenzi sinifikanti bejn l-opinjoni tal-Parlament u dik tal-Kunsill. Għaldaqstant naħseb li il-pożizzjonijiet huma imbeda ħafna. Dini għal-proposta tiegħek. Well, you rather anticipate to the next item because I see there are one or two people going and we do need to have 21 votes in favour of a mandate.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 tinata mandat biex tinnegozja mal-Konsil fuq ir-regolament L. Tista' forsi tirrepeti il-proposta? Iva, grazzi, President. Jiena naf il-pożizzjoni tal-Parlament xini u rridu nippruvaw naħdmu mal-ajr tini qari l-pożizzjoni tiegħi li konna qari wieħed Dan huwa dossier tekniku ħafna. Hemm ħafna dettalji tekniċi li rridu niddiskutuhom u dawn id-dettalji tekniċi sfortunatament huma diffiċli wieħed jarmonizzhom issa biex inħaffu ftit il-proċess kif għamilna fuq regolamenti oħrajn. Eh, għamilna qed proposta illi konna qari iħor biex ikun hemm iktar ċarezza l-industrija jkun aħjar għall-ambjent u anki għalih għall-Unjoni Ewropea fuq issu eh, globali u grazzi għall-attenzjoni. Well, Mr. Kozisnik has already made the point that he considers that the dossier is not yet ready. Mr. Kozisnik, this is diżamel il Jena et Abel dak li kont naħseb, iżda skont l-informazzjoni li kelli, l-Parlament Ewropew kienet jitlob għal valutazzjoni tal-impatt. ċaħat tiħor jitkellem, Sinjura Gebhardt. Iva, jiena ħanżon fil-qosor. Hemm kollegi li jixtiequ jitilqu iżda rridu nivvotaw. Il-grupp tijaj, s soltu ikun kritiku ħafna fuq ftejmiet fl-ewwel qari iżda f'dan il-qasam partikolari qed nitkellmu dwar kwistjoni teknika immens u għalhekk il-grupp tiegħi bħala eċċezzjoni qed jgħid li aħna lesti biex nagħmlu l-istess ħaġa żewġ rapporti ta' Sur Pittella star Van de Kamp. Mela għandna nivvotaw nħallu hekk. Mr. Van der Kamp. Mr. Van der Kamp, jekk jogħġbok. Ivna majn kollega. Punt ieħor biex imwieġeb il-kollega. Il-valwazzjoni tal-impatt juri li huwa parti minn negozjati, għalhekk anke riżultati ma parti mill evalwazzjoni tal-impatt. Aħna misser nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt warax minn sens. Dak li qed tagħmel dak li qed tajt huwa li ħan jisu dak li għat jamlu il-tim ta' negozjati u nimxu minn hemm. Rules. Iva, aħna nappoġġaw ukoll il-proposta li nilħu ftehim taħt l-ewwel qari għaliex l-evalwazzjoni tal-impatt għandna argumenti tajbin fuq u minn dak li smajna u ovvjament fil-regolament fl-ewwel qari dejjem ikun hemm il-problemi għax ma jkollokx il-ħin biżejjed li titkellem mal-Kunsill forsi nistgħu morru għal soluzzjoni li diġà minna qabel fil-pagamenti tard, per eżempju, li ngħidu sa ċertu skadenza irid ikun ċar li ikun hemm xi possibilità ta' kompromess jekk le mbagħad ngħadduha fil planarja xorta waħda. Ta' jepwist, xaħat tiħor jixi jitkellem? Sur Panzeri mux ijatawn, għat jitkellem tkellem fi semi Sur Panzeri inti, il-Signora Gephardt, jek jużbuk? Għat t fi sem il-Sur Panzeri. Iva, diġa tkellim fismu, fil fat Well, in which case we'll vote electronically. La, mela, nivotaw mot elektroniku fuq iż-żewġ proposti. Nixtieq nfakkarkom li tikonna 21 vot favur bħala maġġoranza. Għal-komitat u għalek għanniħdu l-votazzjoni mod separata, r-riżultati separati. l ewel vot u għajek għan niftħu negozjati issa fuq il-moturi. Votazzjoni miftuħa. The vote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 Votazzjoni miftuħa issa fuq il-mandat ta' tratturi. Votazzjoni miftuħa fuq tratturi. Votazzjoni miftuħa fuq tratturi. Votazzjoni maluqa. 23 favur, il-mandat, ma mela nassur panzeri għandu l-mandat ta' tratturi. Ta' jafwist. Right, thank you very much for that. Grazie ħafna tal-votazzjoni. Issa, eja nimxu l-qoddim, il-Sinjur Bilan, il s-Sur Rochefort, peress li l-vot signora Korħola ħadin nektar ħin, u niskuza ruħi ta' dan, issa l-ħin qed jafas, ma tanċanna għandna ħin għandna l kommissjoni hawnhekk prezenti biex jamlu evaluazzjoni tal-proposta tijak, u nixtieq nieħu parir minn għandkom iż-żewġ rapporters is-Sur Bila l-ewwel. Mhux ser ikollna ħin biżejjed għal diskussjoni dettaljata fuq iż-żewġ punti u jekk iġobkom Sinjuri, peress li għanna l-Kommissjoni għonek prezenti għall-evaluazzjoni tal-impatt, tixtieq tiftaħ id-diskussjoni fuq rapportijak umbat nalokaw ħina diskussjoni bejnek u l-shadows iktar il-qoddim fla oħra jekk ti permetti l-Kummissjoni mbagħad ikollna nofsija għall-eżaminazzjoni tal evaluazzjoni tal-impatt tas-sur eh, Rochefort fuq il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. M'għandniex għażla, skużani ta' dan, naf li m'tantx hija sodisfaċenti iżda bil-forsa nagħmlu. Would it mean that we should also Tani fisser li se nipposponu wkoll l-iskadenza għall-emendi li kienet nar 28 ta' frar? Uh, I think I think you'll need to discuss that. I noticed that Naħseb li minnet nara ma tanċaw shadows prezenti xorta wahda rapportijak. il senjura Korazza Bilt mux għadawn, il senjura Xalda Mose mux għadawn lanqas, il-Sur Loha Gard mux għadawn, il senjura Rula għadawn, il-Sur Trianta Filidis mux għadaw, il-Sur Salvini mux għadawn, Mela, peress li shadows mux għedin għawnek, għal-rapport tijak, jidirli li laħjar l ħagġa hija li konna tendenza tajba, ma nerkem jistajkun, un bat niddiskutu fuq l-iskeda. Iki shadows tijak, lesti li jimxu qoddim xorta wahda, mbatt konna diskussjoni twila fuq l-emendi biex tiproduċi r-rapport tijak, dak ikun tajjeb għalina. Forse nistaw nipospolu diskussjoni kollha kemmija jtisur bilan. Il-President. Malajja niposponu diskussjoni, skużani ta' dan, iżda nitlob issa l-koordinaturi biex jipruvaw jizguraw kemm jista' jkun li kellna x-shadows rapporters, shadow rapporters kollha għalla qalimis biex niddiskutu dan il-punt. Look, why don't, why don't you open the discussion, let's present it, let's see how we get on. But I... Għalija mela niftħu diskussjoni, ti prezenta jentum, bat naraw kif nimxu minnim. Jekku konna ħin bizzejiet, jek joġ baksur bilem. Prezenta l-proposta biex nimxu l uddin fuq dan il-punt. Jek joġ joġbok. Grazie, President. Il-sistema tal-IMI ta' skambju ta' informazzjoni għabbażi ta' direttiva fuq ir-rikonoxximent tal-kwalifiki fiħdan is su intern, xorta waħda qed topera fuq deċiżjoni u rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. Bħala riżultat ta' dan m'għandniex strument legali waħdini bħala bażi ta' dan li qed jitqies bħala wieħed minn l-iktar problemi u ostakli biex inwessaw is-sistema. U din hija sistema li saret importanti għal kooperazzjoni ta' kuljum fost l-amministrazzjonijiet tal-stati membri individwali tiżgura kanal tajjeb ta' skambju ta' informazzjoni f'ħafna ilsna differenti. Fir-rapport tiegħi jiena fukajt fuq numru ta' kwistjonijiet. L-ewwel net l-kwistjoni tal-proċedura leġislattiva normali. Il-proposta kurrenti taqqat l-elementi kollha ta' sistema fiħdan dan l-istrument leġislattiv waħdin, iżda jena nemmen li f'din is-sistema IMI kieku kellna wessawa għal oqsma oħrajn ta' leġislazzjoni Ewropea din għandha tkun ibbażata fuq regolamenti ġodda. Jena proponejt li neħu l-atti delegati fl annest 2 li jekk nwessaw sistema tal-IMI għal politiki oħrajn fil-ġejjeni tista' tirrekjedi xi bidliet fil-ħidmiet eżistenti tal-sistema ta' informazzjoni tas suq intern li mbagħad iridu niddeċidu fuqha fil-proċedura leġislattiva normali. It-tieni kwistjoni mbagħad hija l-ħażna tad-data. Din hija l-artiklu 13 fil-fatt li introduċi l-ħtieġa li tinżamm u tinħażen informazzjoni għal perjodu itwal ta' żmien. Palissa il-domin huwa ta' sitt xhur. Peress li m'għandniex evalwazzjoni tal-impatt tal din id-dispożizzjoni, jiena proponejt li għandna nżommu ma' soluzzjonijiet eżistenti fir rigward il-ħażna tad-data. It-tielet kwistjoni mbagħad hija l-aċċessibilità għall l-aċċess għall entitajiet terzi Aħna rridu li sistema IMI taħdem tajjeb fil-dan l-amministrazzjonijiet tal-Istati membri u jkun ta' tħassib għalija jekk din is-sistema wessawa għall-entitajiet esterni mingħajr ma jkun hemm evalwazzjoni adattata tal-impatt ta' bidla bħal din. Rridu għalhekk natuħarsa lejdan dan fil-kontest tal-protezzjoni tad-data. Kien hemm diskussjoni dettaljata fuq rigward ir-rapport, għadhom għaddejjin diskussjonijiet, qed f'kuntatt mal-Kummissjoni, kellna laqgħa mal-Presidenza, kellna żewġ laqgħat ma' Shadow Rapporters u ħajkun hemm aktar laqgħat fil-ġejjieni. Nixtieq nirringrazzja lil kull min kien involut għall-approċċ kostruttiv u jiena lest li nilqa emendi li jistgħu jaslu li biex bekk naslu għal fl-aħħar mill-aħħar għall kompromess fuq dan it-test. Mżon li kunem suq intern li jaħdem b'sistema ta' informazzjoni tajba għax dan huwa ta' valur miżju tas-suq intern u hija tiffaċilita l-xogħol u l-ħajja għall-operaturi fuq dan is-suq. Grazzi ħafna. Issa nilqaw il-Sur Ġvab l-ewwel, is-Sinjura Gebhardt ħad titkellem flok ix is-Sinjura Xoldemoze, Parvanova u mbagħad Rule. Is-Sur Ġvab. Grazzi ħafna, Sur Bilan. Shadow Rapporter Signora Karazza Bilt ma stax tkun hawn sfortunatament illum u għalhekk ħares ela xi punti fi sema. Jiena naqbel xorta waħda ma li għattajt. L-ewwel net. Il-proposta ta' Sur Bilan kollox ma kollox ser id-dajja fit-test iktar mill-li u aħna nħossu li l-kooperazzjoni transkonfenali għal komunikazzjonijiet tal-impjegati għal dawk li għadmu rashom eċetera, hija xi ħaġa li tittaħdem tajjeb fl-Ewropa. Hija xi ħaġa li għandna bżonn fl-Ewropa u għat għanna bżonna, għandna bżonn flessibilta amministrativa u u wkoll. Biex bekk tkun tista' taħdem tajjeb u tevita li jkun hemm għastaftejjim tarif mhux eh, korrett, eċetera. U għalhekk ma nappoġġawx il-proposta ta' Sur Bilan li nbidlu l-affarijiet skambju ta' informazzjoni biss, aħna nirridu nżommu mal-ideja oriġinali ġifiri rikunem kooperazzjoni amministrativa. It-tieni net. Aħna ovvjament nifmu għala s-sur bilan probabilment rrit ħalli barra l-atturi esterni għaliex ovvjament hemm ħafna data privata u personali li tiġi ġenerata u maħżuna u għalhekk nistgħu nifmu għala għandna nħallu barra entitajiet terzi minn dan kollu. Iżda hemm bżonn li taħdem b'tali mod li l-awtoritajiet nazzjonali jkunu jistgħu jkunu involuti. U barra minn hekk irridu jkunu kapaċi wkoll li jesprimu l xoqqat tagħhom fir-rigward il-proċeduri, ecc. Fuq l-atti delegati mbagħad jidher li hemm kunsens li qed joħroġ minn dan kollu li ma rridux dan kollu u għalhekk naħseb li nistgħu nżommu ma' dan il-punt. Imbagħad fir-rigward meta id-data tista' titħassar, għawek qed ngħidu sitt xhur iżda l-Kummissjoni tixtieq testendi dan il-perjodu nħossu li dan huwa kritiku. Madanakollu l kustjonija kif nistgħu noħorġu bis-soluzzjonijiet tajbin l-aqwa soluzzjoni fil-fatt u naħseb li l-protezzjoni tad-data tittaqdir rwol importanti f'dan ukoll. Il-kwistjoni mbagħad tal-konfidenzjalità u kemm l-informazzjoni utli dan huwa importanti ħafna għaliex Uħut mid-dokumenti li ħajġu maħżuna hawnhekk ħajġu trasferiti transkonfinalment u għalhekk mbagħad il-protezzjoni tad-dejta hija tant importanti. Fl-istess ħin dan kollu jrid jaħdem. periodu stabilit, speċjalment jekk aħna rridu li direttiva ta' rikonoxximent reċiproku taħdem. Biex bekk jista' jkun hemm skambju ta' impjiegi transkonfinalment kemm jekk ikun jaħdmu ar-rashom jew le U importanti li l-Kummissjoni Ewropea taqder rwol tagħha fil-monitoraġġ ta' dan id-data, fil-flussi tad-data, rridu jkun hemm limitazzjonijiet, iżda fl-aħħar mill-aħħar rridu niżguraw li dawk li jkunu involuti jkunu jistgħu ikollhom il-possibilità li jikkoperaw u jaħdmu. Is-Sinjura Korazza Bilt qalet ukoll li tixtieq tara li din is-sistema kun poġġija taħt eh, stress test simulata qabel ma tidħol fis-seħ sabiex bekk nkun nistgħu naraw jekk u ser taħdem jew le għal dawn l-impjegati jew dawn l-impjegati li jaħdmu għar dawn in-nies li jaħdmu għar-rashom. Grazzi ħafna Sinjura Gephardt. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq niskuża ruħi fisem shadow rapporter li ma stax tkun hawnhekk sfortunatament se nitkellem fisima u nixtieq ngħid li hija tilqa bisħiħ il-proposta tal-Kummissjoni għaliex ser tipprovdi bażi legali u għalhekk ħajkun hemm ċertezza legali. Bekk tkun tista' taħdem tajjeb din is-sistema għalhekk tilqa dan ir-regolament tal-IMA. Is-sistema titkun miftuħa kemm jista' jkun għal oqsma differenti kemm jista' jkun u jiena nistan nżid dan ukoll f'ismi stess peress li rajt l-emendi ta' Sur Bilan u nixtieq ngħid li ma tantx jiena ċerta li hija tajba li ndejqu il-kamp ta' applikazzjoni da' skem jagħmelu iżda rridu nagħtu ħarsa li dan aktar fid-dettall. Kwistjoni oħra importanti hija dik tal-protezzjoni tad-data mod partikolari minħabba l-fatt li entitajiet esterni jistgħu jkollhom aċċess għal din id-data. Dan irridu għodu aktar attenti dwaru preċiżament min huma dawn l-entitajiet, min huma dawn in-nies li jkollhom aċċess estern. Jiena ma nixtieqx niskludih għal kollox iżda kif qed jagħmel is-sur Bilan għaliex naħseb li hemm nies hemm entitajiet li għandhom iva jkollhom aċċess. Per u hemm eżempji varji Għalhekk rridu niddiskutu dan aktar fid-dettall iżda ċar li l-protezzjoni tad-data għandha rwol importanti x'taqdi, mhux biss fir-rigward il-ħażna tad-data iżda anke x'tip ta' data min għandu aċċess għal din id-data u kemm se jkun it-tul ta' żmien li tista' tinżamm din id-data. Irridu nitkellmu dwar dan iktar fid-dettall. Mod ġenerali madanakollu aħna sodisfatti ħafna li nistgħu naħdmu fuq dan issa għal din il-proċedura inna nitkellmu dwar dan għal bosta snin u issa fl-aħħar għanna bażi legali għal dan kollu. U dan diġawa punt pozittiv. Grazzi, Signora Parvanova. Grazzi, President. Jien u kol nishtiq niskuza ruħi fissa missur Lokegard ma setax ikun hawnhekk, iżda staqsini nitkellem fismu. Is-sur Lokegard jishtiq jifraħ ma' s sur Biran għax-xogħol siwi li jagħmel fuq dan ir-rapport huwa xogħol diffiċli ħafna u jaħseb li r-rapporter għamel xogħol siva ħafna. Madana kollu sur Lockegaard għandu xi kummenti x'jagħmel. L-ewwel nett iħoss li sur Bilan jixtieq ibiddel ir-regolament li titratta kooperazzjoni amministrativa għal skambju ta' informazzjoni. Din hija bidla kbira fl-opinjoni tiegħu speċjalment peress li hemm il-proposta fir rigward l-IMI. Barra minn hekk, hemm limitazzjoni għall IMI għal skambju ta' informazzjoni u dan ifisser li se tkun diffiċli ħafna biex tintuża għal problemi aktar komplikati għal solvit per eżempju jew il-korrelazzjoni fir rigward l-applikazzjonijiet. Dawn huma importanti ħafna bħala punti biex l-IMI taħdem fil-prattika u għalhekk is-sur Lockergard ma jaqbilx ma' din il-bidla. Imbagħad hemm proposta tal-annes numru 2 fi rigward l-oqsma ta' estensjoni possibbli tal-IMI għall-annes numru 1 li huma oqsma diġà jużaw l-IMI u sur Lockhart jaqbel li din għandha tkun proċedura ta' kodeċiżjoni u mhux ta' atti delegati u jissuġġerixxi li jeżamina din dan is-suġġeriment aktar. Is-sur Guard irid ibiddel il-skadenza minn sitxur xhur fl-artiklu 13 għaliex iħoss li dan ma jkunx liktar approċċ flessibbli kemm fi rigward Solvit iżda wkoll id-direttiva tal-kwalifiki li għandhom li qed jibbenefikaw milli sistema żomm id-data aktar fit-tul. Is-sur Logegard jixtieq zom għal sistema kurrenti ta' dawn id-direttivi iktar mill-li moral din tal-IMI Iżda mbagħad fir-rigward il-possibilità li tinħassar jew tinbidel data fl-artiklu wieħed paragrafu wieħed huwa ħoss li l-iskadenzi jkunu msaħħa. Fir-rigward l-entitajiet esterni, s-sur Guard ħoss li din ma jkollix bżejjed flessibiltajiet għal ħadma ta' Solvit pereżempju oqsma oħrajn li jużaw l-IMI. Madanakollu huwa jisħaq ukoll li huwa importanti li jiżgura li l-atturi esterni taħt lebda ċirkostanza ma jkollhom aċċess ta' tarif ta' kumpaniji ta' individwi, eccetera, fl-IMI. Grazzi, signora Rula. Eh, grazzi, President. Jena nista għandi l-fortuna li għedawnek u għalek memx għalfejn qod naqra vantaġġata. Jiena nappoġġa l-rapporters li tkellmu, l-shadow rapporters li tkellmu qabli u fisem il-shadow rapporters, iżda jiena nixtieq nħares mill-perspettiva kritika l-proposta tal-Kummissjoni. U mod partikolari qed nirreferi għal suġġett tal latturi esterni, dan huwa punt importanti ħafna, is-semma minn responsabiltajiet tal-awtoritajiet pereżempju differenti u rridu naraw li rridu xu wkoll il-protezzjoni tad-data. Importanti ħafna li surbi bilan semma dan il-punt. Iżda kif qed jipproponi hu li nħassruhom għal kollox ikun impossibbli li jkun hemm approċċ selettiv u dan japplika wkoll għad-data għal ħazna tagħhom. Għawek irid konna indirizzar ċar skont id-data xi tkun. Dak kollu li staqt ngħid bħala punt ta' introduzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna lill-rapporters u dawk li qed jitkellmu fissimum. Ma nafx jekk fadal xejn, iżda Sunjura Rochefort tixtieq tagħmel punt introduttivi tagħmel xi kummenti mbagħad ir-rapporter jitkellem miegħek iktar quddiem. Forsi eh, ħjer titkellem fil-qosor, tgħidilna l-affarijiet fil-qosor. Grazzi President, ħanżon fil-qosor, Iva, aħna sudisfatti bl-appoġġ ġenerali fil-rapport Missur Bilan u anke mix-shadow rapporters kollha tħassib kollu li għanna mill-perspettiva tal-Kommissjoni diġa semmow mill-kellima qabli. Aħna għanna l-qalbna li nżommu l-ambitu ta' din da dan il-regolament bħala kooperazzjoni amministrativa mhux skambju ta' informazzjoni biss fir rigward l-atturi esterni bħalma għal diġà dan huwa vitali ħafna għal Solvit fejn il-forum li ta' per eżempju ma' disponibli għall-individwi u għan negozji, iżda fl-istess ħin aħna rridu l-facilitajiet għom separati għal kollox mill-regolament tal-IMI biex bekk ma jkunx hemm sogri għal sigurta u għal affarijiet oħra. Iva ħna podġaw il-proposta tal-latti delegati, iżda ħna mħasbin ukoll fuq il possibilta li kunem hemm proġetti pilota u dawn huwa importanti ħafna biex ikun hemm flessibilità ħli nkun nistgħu nivverifikaw u nittestjaw xi affarijiet u nixtiequ li jibqgħu hemm. Fuq il-perjodu ta' żamma tad-dejta naħseb li ma ftemniex tajjeb hawn. Il-proposta tal-Kummissjoni tajt li d-dejta personali se tinżamm sa l-iktar żmien possibbli li waqt minn il xahar u jekk hemm possibilità neħilsu minn din id-dejta qabel dak il-perjodu Iżda fir rigward il-prodott u servizzi edna li għad data personali ħanżimmuha għal zero xhur wara li tinħareġ allerta. U għalhekk hawnhekk nishtuq nistipulaw li nżommu mal-perjodi li huma l-aktar relevanti għal flus ta' ħidma speċifiku. Iżda fir rigward ta' solvit il zamma ta' bħalissa hija tliet snin, ġifiri diġa' li ngħidu 18 xhur hija naqqis man dak ta' bħalissa u rridu nżommu miegħu. Għaliex ħafna drabi il-problemi jissolvu per ta' solvit, duru lejna u jgħidu isma' dawn is-soluzzjonijiet ma ġewx implementati wara kollox. Għalhekk aħna rridu niżguraw li fl-iktar stadju tard nkun nistgħu nsibu d-data fid-database tagħna u mhux noqogħdu nerġgħu nduru għall-elementi taċ-ċittadini għax ma jkollniex id-data li tkun inħasnet, ma tkunx weġiba tajba. Dawk huma r-rimarki li xtaqt nagħmel u nistgħu naħdmu fl-imkien ma'kom kontent li naħdmu ma' rapporters, shadow rapporters, biex imexxu l-qoddim dan il-fajl. Grazzi. Mr. Bielen, would you like to... Eh, Sur Bielen, forsi xtiq jala uwa. Iva, grazzi ħafna għal kommenti ta'kom kolla minħabba l-ħin kien diskussjoni, kienet diskussjoni qasira e, u ma nafx għalhekk nistgħu xinżommu mal-xogħol attualment u aħna għandna bżonn aktar spiegazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni wkoll. Hemm differenzi fost il-gruppi politiċi eh, minħabba illi ma kellniex evalwazzjoni tal-impatt min-naħa tal-Kummissjoni mill-bidu Eh, dak iż-żmien il-Komissjoni eh, kienet qalet illi il-proposta tagħhom kienet bit eh, kodifikazzjoni tal-status quo. Issa jiena nixi nerġa' nara s-sitwazzjoni eżistenti il-ħarsien tad-data personali u nara il-żmien ta' skadenza illi hemm palissa fis-seħħa Nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Lula għall-opinjoni tagħha u anke l-istqarrija tagħha jien qed inserraħ ukoll fuq l-ispettur tal-ħarsin tad-dejta li wkoll huwa imħasseb u inkwetata eh, bil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tal-kummenti tagħkom u nispera li jkollna diskussjoni u dibattitu fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat. Grazzi. Eh, sa naraw x'nistgħu nagħmlu boħra, issa eh, dan it-tant eh, żgur illi Nistgħu naraw jekk il-timetable iskadenza jiex possibli, un bat jekk kunem bżon taktar dibattitu dan namluħ. Grazie ħafna, grazie l-Kommissjoni u Naddu issa għal laħar punt tal-agenda tagħna illi huwa mm, il-tnedija ta' proċedura ġdida l programm tal-konsumatura l-periodu 2014-2020. Għanna il-rapporter il-Robert Rochefort jiena il-President jgħid li staqsa li Sinjora Miner biex tippreżenta dan u mbagħad ikollu ċansi rapporter jitkellem u jekk eh, jaħseb li jkun hemm bżonn ta' aktar mistoqsijiet umbagħad inkunu nistgħu niddiskutu anka eh, din it-timetable qasira. Ma nafx jekk is-Sinjora Miner narġi tagħmel il-preżentazzjoni hija jew hekk tixtieq li titkellem inti l-ewwel. Monsieur le Président, euh, ça me... Sir President, jekk għanna nofsija biex naħdmu fuq da suġġett ta' jepwis eh, jina nishtiq li l-Kommissjoni tista' titkellem mela kemm jista' jkun jekk le mela nħallu l-Kommissjoni titkellem mbagħad eh, ikonna skambju ta', ta, opinjonijiet fil laqgħa li jmiss ma nixtieqx illi nimmassakraw dan il-punt sempliċement minħabba li l-ħin qed jafas. Well, I think we have Naħseb mela eh, tiġa id Iddiskutejna mal-interpreti illi nistgħu noqogħdu naqrik mal-interpreti li noqogħdu naqriktar 25 minuta l-inqas e, il-sinjura ma jnera l tista tagħmel il-preżentazzjoni tagħha din hija l-aktar ħaġa importanti. Ħanaraw, mela naħseb li żgur passoltu il-preżentazzjoni il tkun tajba ħafna l-onorefu Bella jrid jitkellem wara jrid jitkellem. Is-sinjura Majner mela rappresentanta ta' DG Sanko. Ħankun fil-qosor kemm jista' jkun żewġ punti ta' introduzzjoni fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet. L-ewwel nett dan huwa programm tal-konsumatur għal periodu 2014-2020 Dan huwa b'segwitu tal-programm attwali li jispiċċa fl-2013 u għandu fih l-agenda tal-konsumatur illi għatti tiġi publikata mill-Kommissjoni u ħajkon anka smieħ il-ħamis fuq dan. Ġifiri memx sekwenza perfetta, ek kienet kienet eh, l-intenzjoni imma dan ma seħx il-produċejna il-proposta għal program qabel ma minna l-agenda, pero nishtiq u nassikurawkom fil-komitat illi għanna f'moħna il-ħtieġa irridu. Nasikuraw illi il-programm jappoġġa l-agenda u l-agenda jkollha x'taqsam mal-programm it-tieni punt u wieħed tekniku qasir il-proposta għandha forma ta' regolament, il-programm attwali qiegħed forma ta' deċiżjoni Nixtieq nasikura il komitati li ma hemmx differenza kbira u dan qed iseħħem ħabba żewġ raġunijiet l-ewwel għax skont il-dottrina biex nitek legali jekk niprovdu benefiċċji eh, diretti lill organizzazzjonijiet allura għandu jkun hemm regolament u anka ek huwa konformi mal-programmi li jem taħt l-MFF. Il-slide li jmiss. Lan ta' dan il-programm huwa biex eh, nalinjaw l-infiq eh, mal- eh, mal-lanijiet li għan fil-program tal-konsumatur għall-Europa 2020 il-programm għandu ħafna input minn sorsi differenti u bażat fuq l-evalwazzjoni mid-term tal program tal-konsumatur attwali u anka fuq l evaluazzjoni tal-imp tal-impatt illi intom għandkom, id-diskutajnija mal-gruppi kollha involuti u l-membri tal-netwerk tal-politika tal-konsumatur li jiġu minn ministeri tal-konsumatur, differenti ma' rappresentanti tal-konsumatur u organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. U isna u koll Uh, rapporti importanti li uh, eh, uh, eh, originaw f'dan il-komitat il-dak xal, xal Aldemoza u Head u oħrajn. Dinja politika li għadda zazuwa u provajna nirrispondu għal sfidi uh, ġodda u hemm però kontinuità mal-programm attwali u li provajna namlu fid-dawl ta' din l-evalwazzjoni wa illi normalizzaw l-infiq tagħna u nifokaw fuq l-sfidi illi inħossu illi uh, din il-politika tal-konsumatur għandu jkollha fis-snin li ġejjin. Slajdi li jmiss. Mela, fir-rigward tal-budget dan huwa ta' 197 miljun euro għal perjodu ta' 7 snin mill-2014 tal-2020. Iġifiri, 175 eh, miljun euro fi prezzijiet tal-2011 fej seħħet il-proposta. Ġifri hemm żieda żgħira fuq l-infiq attuali. Eh, attwali. U tinkludi eh, l-ispiża amministrattiva. Ġifri l-ispiża biex napoġġaw l-aġenziji eh, esekutivi tal-amministrazzjoni tal-budget. tal amministrazzjoni tal budget Għalek huwa programm żgħir mill-lat tal-budget imma il-Komissjoni deċidiet illi iżomm l-istess infiq għatwali minkejja eh, situazzjoni eh, li qegħdin operaw fija palissa din qatra fl-oċean li provajna namlu għan nifukaw l-infiq fuq oqsma fejn jista' jkollna il-valur miżjut il-slajd li miss. Jekk joġobkom morru lura fl-slajd ta' qabel, kena valur, qed nżidu l-valur bi tliet modi. Mela, il-programm tal-konsumatur Eh, għandu nfiq tal-Repex, eh, marbut mal-Repex li hija sistema tal-alert rapida eh, li għandha xaqsam mal-prodotti tal-konsumatur perikolużi mbagħad għandna nixtiequ nonfqu flus fazzjonijiet illi jagħmlu sens fuq livell Ewropew il-azzjonijiet li huma marbuta ma' transazzjonijiet transkonfinali, per eżempju, il-ċentri tal-konsumatur, ċentri Ewropej tal-konsumatur li għatu informazzjoni li l-konsumatur eh, meta jixtru b'mod transkonfinali. Eh, għanna u koll il-ġbir il ġbir tal data eh, marbuta ma, din il-politika u għanka napoġġu organizzazzjonijiet tal-konsumatur. It-tielet, un-bat nżidu valur billi natu l-kapacità l-azzjonijiet u inizjattivi nazzjonali biex ikunu aktar effiċenti anka eh, biex ikun hemm prassi tajba u anka biex amministrazzjonijiet nazzjonali ikunu jistaw eh, jkollhom dan il-valur miżjud. Imbagħad hawnhekk għandna erba' għanijiet eh, speċifiċi maqsumin kif hemm fuq slide il-mod ta' kif ħajjin ħasir in-nefqa ġifiri il sikurezza għanna 22% tal-budget, bat għanna edukazzjoni u informazzjoni li tinkludi l-appoċ għall-organizzazzjoni tal-konsumatur, il-drittijiet u rikors, bat l-infurzar ta' drittijiet tal-konsumatur. Il-beneficjari tal-otijiet eh, eh, ħajkun ħajkun hemm li kollom sejħa attenders u mbagħad hemm ukoll awtoritajiet ta' infurzar nazzjonali li CCs u organizzazzjonijiet tal-konsumatur slajd li mis. Fejn hemm il-bidliet meta mqabbel mal-programm attuali l onnet qed nifukaw aktar u aktar infiq fuq l-infurzar nħossu li importanti ħafna illi il-regoli li hemm fl-akki tal-konsumatur fid-direttivi Eh, li ġew adottati fuq livell Ewropew għandhom jiġu applikati b'mod tajjeb u nfurzati b'mod tajjeb kemm fir-rigward ta' sikurezza kif ukoll eh, fir-rigward ta' drittijiet tal-konsumaturi. It-tieni qed nipproponu li nżidu il-limitu massimu ta' kofinanzjar għal ICCs e mill-50% għal 70% fil-ġejjieni. fil kenna dan il-limitu tem temporanjament wara l-aħħar kabbir u inħossu eh, eh, ġifiri zida 70% ħassajni li din kienet importanta l-infiq tal-konsumatur u deċidina li nerġaw induru għal dan il-percentaċ. U bat għanna rekors għanna il-pjattaforma ta' rezoluzzjoni online, rezoluzzjoni għat tilwim din palissa d-dejja mill-komitat, sa dak iż-żmien tkun daħlet fis-seħ u qegħdin nirranġaw ukoll lodda marbuta mal-edukazzjoni u konkludejna li ħafna mill-lodda illi aħna infaqna ħafna flus fuqhom kienu aħjar għal-seklu li għadda mill seklu tissa, ġifiri li għedin e, eh, niprofaw namlu sawa li ikonna portal li huwa aktar eh, faċli biex wieħed jagħmel prassi jagħmel skambju tal-prassi tajba ma l-edukaturi ma l-allima jina provajt naġġel kemm jista' jkun u bek, biex bekk ikun hemm aktar ħin għal membri tal-kumitat biex ikkummentaw ma Grazzi ħafna. Rabajner. Mela, ħaniftu diskussjoni, għanna ftit ħin. Mela, il-rapporter l għennet għall ewwel reazzjoni tijaw. Imbat, il Perez, l-Sur Buzutin mux taw, ma il sur Xwabir iċi kommenta. Mela. Merci. Grazie, President. Jena u koll se niprofa nħaffef kem jista' jkun. Naħseb illi għanna nifirħu nkunu kontenti b'żewġ affarijiet l-ewwel net illi meta mqabbel ma dak li talabna dan il-kumitat ftit snin ilu did darba hemm programm speċifiku għal-konsumaturi. Eh, issa it-tieni net hemm budget illi iva u budget żgħir imma u budget illi inżamm ma rridx ngħid illi jiena kuntent illi inżamm imma Eh, laqas għal-menu mandja fejn gerger illi tnaqqas għax seta jitnaqqas. Eh, Signora Minor spiegatinna dan il-paradoss li dejjaqna xorta waħda li l-agenda tal-konsumaturi se wasal wara il-Consumer Program. Uh, aħna kontenti illi Consumer Agenda se jkollha iktar wiesa u se timira l-azzjonijiet li li se jkunu eh, japplikaw għal oqsma differenti dana kollu aħna qegħdin issa hawnhekk mixjin kontra il-proċess il-proċedura tas-soltu nittama li musta jkunem wis eh, konsegwenzi negativi fuq dettalji tal-azzjonijiet imma di zgur situazzjoni ideali. Kumment ġenerali minkejja kollox Alla volja jena kontent li l-budget nżam kif kien aħna qegħdin issa situazzjoni fejn aħna rridu npoġġu l-konsumazzjoni, il-konsum fil-qalba tal-politika tagħna, fil-qalba tal-suq intern u il-konsumatur eduħ fil-qalba ta' dan kollu. Imma ma nafx jekk aħna jekk dan mhux liżar imma fost liċken eh, progri kollu żgħir li flimkien ma' 25 miljun kull sena Jiġifieri dan huwa ħames ċentezmi ta' euro għal kull konsumatur, jiġifieri ħames ċentezmi ta' għal kull konsumatur, jiġifieri eh, er, ejjew naraw li dawn il-flus jintnef u sew. Dana xaġa li ritnajda. Umbat jina jiddispjaċini li huwa ħaġa tajba illi eh, il-budget il imma għanna bizzejiet u il-Kommissjoni hija miftuħa biżejjed għal dawn l-sfidi il-ġodda li tawlu l-programmi l-eżistenza tal programmi eżistenti ħaġa tajba imma nafu li hemm kriżi li hemm ħafna konsumaturi li huma vulnerabbli hemm dan il-suq waħdini diġitali li qed jinħoloq eh, il-popolazzjoni qiegħda tixjieħ il-globalizzazzjoni ta' kollu huwa implikat fil-kwistjoni tal-konsum u huma realtajiet ġodda fir-rigward ta' dan il-programm u niġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni fuq dan il pont Issa, malaj malaj xie kommenti u kol fuq l-anijiet għalix eh, kienet eh, fil-laħar eh, slide tal-prezentazzjoni, xinu ma l-anijiet fuq lan wieħed. Jena kontent li fil-fat fuq RAPEX xie titjib għalli xem budget li se permettina li aħna ntejbu l-koordinazzjoni ta' sistema RAPEX fakkarkom u koll illi frabta mal-globalizzazzjoni il-ftuħ ta' sistema rapex għal pajizi kolla ta' dinja ħaġa tajba ħafna ma' ninsowx illi mod partikolar ma' ċina għanna ħafna ħafna notifiki ehm, fil 58% tal-prodotti illi jiġu miċ-ċina li huma perikolużi għal konsum. Umbat l-informazzjoni u l-talim u l-edukazzjoni bżon li konna nżommu l-scoreboard u importanti u kolli aħna nappoġġaw l-aggregazzjonijiet tal-konsumaturi illi huma organizmi Ewropej illi huwa permezz ta' dan il-budget illi jibqgħu jeżistu ta' dan il-programm. il dawn ir-regoli aħna sibu mhux hawnhekk imma fil-pakket ieħor fil-fatt u mbagħad hemm it-taħriġ ukoll illi dawn l-Organizzazzjoni tal-Konsumatur Nazzjonali il-program TRAS u koll u importanti u koll, fakkarkom u koll li il-budget u l-mezzi li dawn l-organizzazzjoni tal konsumaturi għandhom fl-istati membri differenti huwa differenti ħafna. Jiddispjaċini li eh, qed nitkellmu ħafna dwar iż-żgħażagħ u qed ninsew ukoll illi hemm dik il-ħaġa li aħna sejħula tagħlim tul il-ħajja. Interessani ħafna illi maħniex li aħna qegħdin naħdmu fuq il-dejjem iktar trasparenza fis-suq. Mbagħad hemm is-siti fejn wieħed nistgħu inqablu. In Din hija informazzjoni wkoll hija importanti ħafna għal konsumatur. Irrid ngħid ukoll li na nemmen li l-kumpaniji kif diġà hawnhekk f'dan il-kumitat se jigwadanjaw jekk ikun hemm programmi ta' informazzjoni ta' taħriġ dwar id-drittijiet tal konsumatur għaliex ħafna drabi ma jafux biżejjed. Uh, għalix l-informazzjoni ma tas li l-omx u meta il-konsumatur ma jifimx informazzjoni, laqas il-kumpanija ħafna drabi ma jifmuwa. Et niprofan ħaffef sur President, it-tielet għan jirrigwarda il- dritt għal rekors jena kontent illi għanna mezzi eh, li nħolqu għal dan ma għal xejn fuq l-Alternative Dispute Resolution eh, forsi jistema band oħra Umbat fuq il raba għan eh, jiġifieri il rispett tal-liġi Naħseb illi ħaġa tajba u koll illi kunem possibilità ta' kofinanzjament ta' azzjoni għal ċentri Ewropea għal konsumatur eh, edha tizdiet sabiex f'dawk l-istati fejn memx mezzi suffiċenti eh, ikollhom għajnuna Jiena nixtieq li iva nżidu il-proporzjon ta' kofinanzjament ta' dawn iċ-ċentri Ewropej ta' konsumaturi għandha twassal għal iktar viżibilità ta' dawn iċ-ċentri intom tafu li hemm biss 15% ta' ċittadini Ewropej illi jafu li jeżistu dawn iċ-ċentri għal daqstant naħseb illi hemm lokal titjib Daw kienu 50 klim il-kommenti li xtaqt namel jena bħala rapporter u ovvjament jena ma kellix ċans li najt li nishtiq li il-kollegi tijaj jissaxħu kol dan il-dibattitu. Grazzi. Okay, well I think you haven't left a huge... Ma tanċana ħina l kollegi ħan saqsijom biex ikunu fil-qosor ma nafx jekk se jkollna ħin laqas biex il-Kummissjoni tirrispondi imma dan huwa biss il-bidu tal-proċess. Il-Sinjura Perez mela l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjur eh, President, nixtieq l-ewwel qed irringrazzja lill-rappreżentant eh, eh, tal-Kummissjoni għall preżentazzjoni eċċellenti ta' din il-proposta ġdida dan il-programm li jina nħoss li huwa importanti ħafna biex ikonna suq intern li huwa sikur kompetittiv u dinamiku. Jekk irridu l-konsum eh, ikun parti mill-lodda biex nerġaw inqajmu l-ekonomija fuq ruħa l ura rritu kunem il-fiduċa fissu għax uħossuhom il-juma ċentrali, informati aħjar u li għandhom il-garanziji, specialment meta jixtru servizzi u l-prodotti b'mod transkonfinali u fuq l-internet. L-ewwel it-tieni net nixtieq ukoll nisħa fuq l-importanza tal-bilanċ li tkun hemm bejn il-protezzjoni għall konsumatur u il-kompettività tal-kumpaniji. Sissa il-bini il tal-suq intern kien aktar maġġel mill-ħarsin tal-konsumatur. E, jina kontenta illi il-Kommissjoni ħa il-saħħa il ruol tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur ġawn għandhom ruol importanti biex jinformaw li ċittadini u anka biex ikunem skambju tal-prassi tajba u anka jedukaw l-konsumatur. It-tielet nixtri nisħaq fuq kustjoni illi hija e, niqsa pero hija wkoll importanti ħafna u din hija l-kategorija speċifika tal-konsumaturi vulnerabli. Jiena nilqa l-approċċ ambizzjuż tal-Kummissjoni. Tal Imma fir-regolament ma hemm xejn dwar il-konsumaturi vulnerabli li dejjem edin jizdedu u anka l-ħtiġijiet tagħhom għandu u kunem l-inklużjoni eh, tagħhom eh, u għalek eh, azzjoni speċifiċi fir rigward ta' dawn il-konsumaturi. Eh, minħabba li eh, konsumaturi vulnerabli għandhom bżon dan il-ħarsin speċifiku għax ħafna minn din il-vulnerabilità toħroġ minħabba l fat li huma ma jkunux qegħdin jifmu l-informazzjoni li jkunu qegħdin jirċievu u ma jifmux eh, per eżempju is-sistema tal-ilmenti u tal-rikors li jkun hemm u hija ħasra illi il-Kummissjoni il miex għalek tifoka fuq u laqqas fuq il-persuni ta' tielet eta. L-Onorevol Tarabela, xaqju kol jitkellem. Grazzi ħafna. President, il-program tal-konsumatur ma, ma, ma bizzejiet mux ehm, imlaħħam bizzejiet. Et eh, nibnu fuq il-rapex, eh, dilija xaħġa tajba, mbatt Mela, il-konsumatur tkun fiċ-ċentru tal-suq intern. Imma hawnhekk ma hemm xejn li jindika dan għanna il-kreditu tal-konsumatur li tiġa jeżisti U eh, hemm ukoll Lady Ara, il-rikors kollettiv, inna nitkellmu dwara di ma nafx kemm u qed nagħmlu l-istudji dwara. U mbagħad hemm l-informazzjoni u edukazzjoni għall konsumatur din hija priorità fundamentali ma fejqiet il-budget marbut ma da. Palissa għandna budget ta' li qed jintnefa fuq eh, l-intnefa anzi fuq servej ta' 500 paġ Eh, paġna. Eh, u naħseb li dawn it-tip ta' surveys jistgħu xi darba eh, l-innulaw ma mhux kull sena għax l-ammont minħabba l-ammont tal-budget. Un hemm ukoll il-budget ta' marbut mal-scoreboard tal- l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u s-sisi li vera jagħmlu xogħol tajjeb imma li ma għandhomx viżibilità biżejjed. kun ħaġa eh, waħda f'kel imma naħseb illi hemm bżonn ukoll illi nestenduha mal-żoni oħrajn sabiex ikun hemm eh, ċentri oħrajn jistgħu jinħolqu raba punt l-edukazzjoni għal konsumaturi 9 miljon euro. 9 miljon euro għal l-edukazzjoni uh, u l-informazzjoni tal-konsumaturi. Uh, dana ma wassal għal xejn hemm skejjel fl-istati membri għal konsumaturi dinja aħjar milli dawn is-siti li jeżistu li ħadd qatt ma jmur eh, fuqhom. Umbagħad fl-aħħar net il-Kummissjoni qiegħda tgħid li se tagħmel kontribut kbir għal l-Strateġija Ewropa 2020 laqgħet nara proposti waqas inizjattivi ġodda illi jistgħu eh, jgħinu li dak li huma l-iktar eh, imċaħda l-iktar vulnerabbli biex jisiru eh, u koll konsumaturi iktar eh, marfa, iktar eh, responsabli, memx bizet ambizjoni, mussejn u l-anijiet u l-flus għandhom jitnef u bandoħra minn flok ma noqodu u l-flus għal xejn sal-2020 aħna għanna propju naraw xinu ma prioritajiet tana, nezaminawom mill-ġdijt il-rapporter għal ħames ċentezmi għal kull konsumatur, Iva, imma fil-fat dan huma dan huwa ammont żgħir ħafna ħafna mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa se nagħti minuta waħda lil kellim Limes Anders Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, jiena wkoll se nitkellem fil-qosor ħafna, kif il fatt jindejm nitkellem fil-qosor. Uh, dawn il-programmi dejjem huwa diffiċli ħafna illi najdu nejjew nippretendu li jsir naqri iktar. Uh, ah, huma diffiċli. U naħseb li din hija proposta għaqlija li qed tagħmlilna l-Kummissjoni. It-tieni net ħafna affarijiet li għanna f'moħna per eżempju rwol iktar importanti għal ċentri tal-konsumaturi ko finanzjament ta' 70% li għax ħaġa li mhux biss l-istati membri l-ġodda. ħafna stati membri li huma forsi ilhom iktar fl-Unjoni Ewropea u xorta għandhom bżonn tal-appoġġ u l-istati membri qed jgħidu għalfejn għandna nagħtu informazzjoni lil konsumaturi madwar l-Ewropa. L-istati membri jaraw din bħala eh, kompitu uh, Ewropea. Ewropej u 70% ta' kofinanzjament huwa wieħed tajjeb is-sur Bużutili ma setax ikun magħna illum laqa din il-proposta wkoll u għaldaqstant naħseb illi mixin fid-direzzjoni tajba. Alla volja naħseb li eh, s-sur Tarabella issuġġerixxa diġà kif jista' tista' tittejjeb. Iva, jiena naħseb li jissa se jkonna nalqu laqa nirringrazzja lill interpreti tal-leba għaw ma naftit iktar mill-li suppost, sur Roxfot inti xtaq tamel komment biex tikkonkludi meta wieħed jara il-kalendarju li għanna diġa huwa kalendarju pjuttost ġeneruż. Iva, jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi illi ħadmu fuq dan la bozz tar rapport, l-emendi għandhom jiġu prezentati sal-14 ta' Mejju, il-konsiderazzjoni tal-emendi 29 30 ta' Mejju L-emendi ta' kompromess nittama li kunu fideja sa' 19 ta' ġunju nek fil-komitat nivotaw fuq sa' l-20 ta' ġunju, Sir President Permetti li jiena naħseb li inti qed titkellem fuq l-iskadenza tal-emendi, minti se tippreżenta r-rapport tiegħek sa 8 ta' Mejju jidher li jiena naqra saġerata din l-iskadenza għax illum huwa 6 ta' frar nittama li r-rapport tista' tippreżentah naqra qabel. Le, skużani, skużani, kont qed inħares xi ħaġa eh, oħra. Ġifieri 8 ta' Mejju naraw mela l-kalendarju għal-ħidma fil-ġejjeni kif se jkun. Konna issa fil-fat t-sinjura tista t-taqqa ma'kom u miakom għaxadaw rapporters. 30 ta' marzu għal rapport tiegħek. Grazzi ħafna il-laqa hija magħluqa dak li għadkom segwuna fuq l-internet ngħidilkom li il-laqa li mis se ssir 3-28 u l-4 29 ta' frar se jkonna program sħiħ ta' erba seduti niltaqgħu jew hawnhekk personalment jew online. Grazzi ħafna tal-li kontumana.